Okay, colleagues, apologies for being. Nibdew kollegi, skużawni tal-li nibdew naqra tard. Nibdew fuq l-iskambju ta' femijiet fuq il-rapport ta' Sur Lajfint. Nat il-kelma relaturu. Grazzi ħafna, Sur President. Signori, meta jien id-deċidejt illi nitlob ikun kun relatur fuq din fuq dan ir-rapport kienet li dan kien konċert illi dan kien ser kun wieħed mill-iktar suġġetti kontroversjali kemm li li nindirizza kemm li naħdem fil-Parlament Ewropew. U jider li il-kontroversi possibbli mhux huma dak li kontet nissuspetta li ħajkun kontroversjali ma kienux daqshekk kontroversjali. Mumbat bat għawmu kwistjoni oħrajn illi issorprendewni. Meta kont nominat bħala relatur, li illi kienem xi uħut barra minn parlament illi illi ma kienux kontenti li eh, intażilt jien ħasbu li jiena kont nkun eh, kont nfavorixxi xi ħajja oħra. Min banda ħassejtni ħassejt li seta ikkun hemm naħa li ġiet iffavorita, però fl-aħħar mill-aħħar ma ġarax il-proposta tal-Kummissjoni naħseb li ħarġet kmieni wis issa tista' tkun favur jew kontra din il-proposta, però intix favur jew kontra żgur tinduna illi hemm ħafna lakuni f'dan il- f'dan id-dokument minn tal-Kummissjoni hemm affarijiet fl-opinjoni tiegħi illi marru ħażin li huma mxewx sew u dan irrespettivament mill-kontenut u jiena anka bħala avukat insiba diffiċli ninterpreta xirridu nfissru b'dan it-test jisu mhux ċar biżejjed jisu test li sar bċerta heffa heffa zejda. Fl-aħħar mill-aħħar naseb illi ser ikun dokument illi jmur kontra l-intenzjoniet tiegħu jekk inħalluh hekk kif inhu. il-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni għandha għat ta' partijiet li indirizzaw il-vetturi tal-passeġġiera u l-oris. Kustaniet li indirizzat ehm, li fil-bidu forsi jidru li għamlu sens. Mizzem oħrajn illi ma jamlux sens jekk tħares li s-sitwazzjoni eh, bir-raqqa tinduna li hemm ċerta dettalji li żgur hemm bżonn illi jiġu diskussi fiktar dettall. Nixtieq insaqsi lill-kollegi illi eh, huma favur il-rapport b'mod anzi favur dal dokument mod ġenerali, jina xi isjom sabiex iħarsu biktar dettal lejn ċerta kwistjonijiet li jmorru li lien mill-aspett transkonfinali ta' dan ta' din proposta. Il-proposta tal-Kommissjoni għandha numru ta' komponenti iżda l-iktar waħda kontroversjali naħseb illi dik li tindirizza il-traffiku transkonfinali tal-loris <coughs> gbar u l-oris li ġorru tabija tqila. Ġi suġġerit il hemm żewġ pajjiżi li qablu li għandhom jitħallew jitħalla dan it-tip ta' trasport, però l-Kummissjoni qed tassumi illi jekk li jekk eh, tagħmel ċerta regoli fuq dan it-tip ta' trasport se naqsir għalhekk naffettwaw żewġ pajjiżi biss, il-kummerċ żewġ pajjiżi biss minħabba li ma żewġ pajjiżi biss li jużaw dan it-tip ta' trasport, iżda dan ma jagħmilx sens hemm żewġ pajjiżi li jippermettu li jkun hemm trasport ta' prodotti permezz ta' dawn il-loris kbar Iżda iva iżda mbagħad ikun hemm pajjiżi oħra xorta jkunu żvantaġġati. Il-fatt illi dawn il-vetturi jitħallew jintużaw f'ċerta zoni biss ħajħalli effett fuq il-negozji. Kustjoni oħra? I li mem lebda valutazzjoni tampat tal-konsegwenzi tal-proposta laf termini ekonomiċi u larqas termini ambientali jew larqas biss eh, ġiet ikkonsidrata l-politika ta' trasport biex ikun hemm meta eh, laqas biss ġiet ikkonsidrata trasport il-settur eh, ta' trasport. Kif ser nimmexxi kollox kif kemm trasport kollu minn mit-toroq għal trasport permezz tal ferrovi ta' treni. Kif jista' jkun immexxu kollox minn mod għal ieħor ta' trasport? Il-Parlament għamel l-istudju tiegħu stess u fl-istudju tagħna kien ikun interessanti naraw il xikunu l-konsekwenzi dak illi ma ġiex mill-Kummissjoni kien illi xaktar it-trasport kollu kemm huwa listiku ser ibati minħabba dawn il-miżuri ġodda. Il-trasport differenti jista' jkun ma jkunx jistgħu jużaw dawn il-lorries il-kbar se jista' jkun illi jistgħu jużaw. Isu maħniex ċerti allura dan jirrifletti li ma kienx hemm kooperazzjoni tajba. Il-proposta minna tal-Komissjoni jider il-li ġita fetwata minn interess li mhuwiex l-interess ġenerali. u ukoll dwar titjib aerodinamiku. Mal-ewwel daqatajn btaħseb eh, li tgħid iva mingħajr eh, mingħajr ħsieb. Iżda meta tħares lejn id-dettalji tindun li numru ta' mistoqsijiet pal per eżempju xer jiġri fi trasport ehm, olistiku jekk dawn il-spoilers per eżempju jkunu żewġ metri twal x'ser jiġri meta ir-riħ ikun f'direzzjoni li mhix eh, tajba per bħal per eżempju minn wara dan ser jħalli xi ħsara u hemm xi ġustifikazzjoni teknoloġika dawn miżuri kollha proposti, irridu nikkonsidraw ukoll meta dan kollu dawn il- dan it-tamir xħajintuża meta ħajintuża b'mod tajjeb bħal meta jkun qed tivvjaġġa b'veloċità qawwija jew meta mhux ser ikollu l-ebda eh, użu tajjeb. jisu memx biżiet ħsieb wara ċerta proposti. F'regolament 30 tal-2012 diġà hemm ċerta regoli mniżlin, diġa' regoli u miżuri dwar it titib fil- it-titjib tal-aerodinamiċi tal-vetturi. kwalunkwe tibdil għal din dan ir-regolament kapaċi jkun inutli. Punti ħar li xtaqt inqajjem u punt maqsum fi tnejn, issa nifhem il-ħsieb il-ħsieb sabiex jagħmlu l-orit iktar siguri nista m'għandix ġifieri oġġezzjonijiet għal dan għal dan il-għan. Iżdek ħan nispeċifikaw xi regoli ta' sigurtà mal-Ewropa kollha irridu nitlu f'iktar dettal u rridu nitkellmu dwar ukoll verifiki għal peace. Il-mistoqsija ewlenija hi kif ser eh, kif ser nieħdu sib l tekniċi marbuta ma' sensors għal peace. irdu naraw kif ser jaħdmu fuq netwerk ta' toro u minn se ħallax għal xiex. Issa irrid ikun hemm eh, sistema ta' verifika ta' peace li tkun iffaċilitata. Issa jekk nitkellmu dwar deċiżjonijiet politiċi, eh, naħseb illi din il-Kamra għandha ikolla il-, -il id-dritt illi tiddelega jew tieħu jew titlob illi jittieħdu ċerta deċiżjonijiet b'tali mod. Jiena ehm, konkludejt din il-karta huwa diffiċli illi tagħti taqsira ta' din il-proposta b'mod li jagħmel sens iżda ser nipprova naħdem sabiex inressaq xi ħaġa tajba u sura lil kollegi tiegħi smajt il xi kollegi jgħidu li kien ikun aħjar li kieku ikollna proposta tal-Kummissjoni li tindirizza l-kustjonijiet b'mod aħjar u b'mod illi kun iktar loġiku jagħmel sens. Grazzi tal-ħin li tajtni sur President nistgħu nimxu għal punt li jmiss. Qabel ngħaddu għal shadows nixtieq nilqa' l-grupp minn l-MTA li edin hawn bħala għedin bħala mistiedna ta' sur kuxkiri minn Malta. U għalek eh, nilqaħħom hawnhekk għal dan id-dibattitu. Nixtieq insaqsi lil eh, l-shadow sabiex jitkellmu f'ħin kemm jista' jkun qasir. Issa l-kelima l-PPE. Grazzi, President, u grazzi li relatur ta' dokument ta' ħidma li prezentana u li issa nistaw namlu skambju tal-idejat dwaru. Ser nitkellem fil-qosor, ser nikkonċentra l-iktar fuq l-ewwel punt, l-ewwel punt tad-dokument tal-ħidma li jitkellem dwar iċ-ċirkolazzjoni transkonfinali. Jiena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal tliet punti ewlenin illi jiena għandi xi idejat jew għandi diffikultà biex nifhimhom sa ċertu punt. L-ewwel net l-impatt eh, ekonomiku tal-HIV. Ġifir il-vetturi itwal fi ċirkolazzjoni transkonfinali. Ser ir-restaq mistoqsija din hija kwistjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi meta inti tgħid illi ħajkun hemm impatt ekonomiku jekk ikun hemm impatt ekonomiku fuq stat membru wieħed jew ieħor għax jista' jkun ikollok eh, jew inkella jista' jkun għandu jkollok impatt eh, jew fuq wieħed jew tnejn pajjiżi jew inkella fuq 20 pajjiż għax l-impatt ekonomiku trid tikkunsidrah b'dan il-mod trid tara kemm ħadd affettwa pajjiżi. Qed titkellem ukoll fuq dokument ta' ħidma illi huwa kontra jew li ma jippermettix li jkun hemm ċirkolazzjoni transkonfinali bejn ċerta stati membri. Fl-opinjoni tiegħi il-Kummissjoni għet miex mhijiex qed tirrifjuta li jkun hemm trasport bejn ċerta stati membri, iżda bil-kontra, bil-kontra fl-opinjoni tiegħi. Nitkellem dwar dokumenta ħidma wkoll. Meta nitkellmu dwar li preservaw id-dritt tal-stati membri għas sussidjarjetà u nejdu li mux permezz li nħallu ċerta loris gbar illi jaqsmu minn frontiera għal l-oħra. Jien nifhem il-prinċipju ta' sussidjarita. iżda naħseb li dan il-punt nistgħu eh, nikkonsidrawh jew ninterpretaw b'modi differenti. Ħankunu qed nirristriġu is-sussidjarjetà ta' tal-pajjiżi jew ta' ċerta pajjiżi jekk aħna eh, ma nippermettux illi jkun hemm il-ċirkolazzjoni transkonfinali bejn ċerta pajjiżi. Dawk kienu l-punti li taħazbuni, iżda mill-bqija hemm punti li naħseb li huma tajbin. Nitkellmu wkoll dwar titjib aerodinamiku. u nitkellmu wkoll dwar illi il-vetturi jkunu tajbin jew adegwati għat-temp, eh, naħseb li dawn huma punti tajbin. Hemm ukoll xi elementi fid-dokument ta' ħidma fejn inti tippreferi li jkun hemm eh, miżuri differenti bħal pereżempju tixtieq li jkun hemm cap design li jkun obbligatorju mhux fakultattiv nixtieq li dan il-punt niddiskutuh fiktar dettall. Ehm, issa rigward tamir illi rigward tamir li verifika l-peace skont relatur dan għandu jkun ehm, obbligatorju. Nixxer dan huma punt illi għandna niddiskutuhom fiktar dettal. Daw kienu l-kwistjonijiet ewlenin illi nixtieq li nifukaw fuqhom kif xaktar smajtu jien għandi koll ċerta riservi. Grazzi. Kollegi għandi sitt kellima hawnhekk. Sebanzi. Bis-Sinjura Meisner. Anzi, tminja issa bis-Sinjura Salanova. Jiena ma ma niddejjax indum iktar mill suppost fuq dan id-dibattitu, però nieħu gost iktar li kieku dawk in-nies li dawk in-nies li se jitkellmu issa jgħidu l-istess ħaġa waqt smieħ jerġgħu jisemmu l-opinjoni tagħhom. Issa nixtieq ukoll illi ma terġa' ma tirrepetux ruħkom. Għanna il-mini hearing dal-waqt ukoll. Issa għal kellima liberali. il kellima liberali. Dwar dak l-ħar punt tiegħek Brian qabel nibda, tista' tikkom tista' tikkonferma li dawk li nataw l-provi għall ismi diġa għedinaw. Iva. Nibda mill-kliem ta' Sur Ligfrit dwar il-proċess. Aħna għamilna impenn ċar matul l-ewwel laqa ta' Shadows tal-ġimgħa li għaddiet illi ser nitkellmu b'mod konstruttiv u nippruvaw intejbu dokument b'mod kostruttiv anka meta nikkonsidraw l-istorja tal-ġenerazzjoni tiegħu. Iva, hekk ser nagħmlu u hekk għandna nagħmlu. Issa, jiena in ġenerali minnix favur l-awtorizzazzjoni ta' traks ikbar, ta' trakit ikbar. Naħseb illi tajjeb illi nimponu l-istati membri, nimponu l-spejjeż fuq l-istati membri jekk iridu jtejbu l-infrastruttura tagħhom għal dan ir-raġun għal din ir-raġuni. Iżda naħseb li dak li rridu nagħmlu hawnhekk huwa li noħarġu b'soluzzjoni prammatika u li jkollna qafas li tista' taħdem sew bih. Ser nibda wkoll bil-insem il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jekk it-toroq tal-Awstrija u n-nies Awstrijaċi mhumiex kompatibbli mal-trakkijiet kbar, mela jom ma jaqblux għandhom għandhomx jiġu sfurzati jaċċettawhom. Għalhekk jiena naħseb illi għandna nżommu mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Issa rigward eh, Sur Sovamar fl-istess ħin naqbel miegħu illi jkun jagħmel sens illi jkun hemm eh, rotta bejn il-frontieri jekk ikollok ma jistax ikun ikollok different situazzjoni fej ikollok żewġ pajjiżi li jaqblu ma trakkiet kbar u jispiċaw xorta jkollhom joqogħdu jħottu tabija u jerġgħu jabbuha fuq trakki oħar minħabba xi regola li jkun hemm. Ġifieri l-ewwel nett irid nżommu ma' prinċipju ta' sussidjarjetà, però irid ikollna wkoll sistema fejn ikun permett fejn ehm, ikun esklus jekk mhux permess mod speċifiku. Ġifiri, eh, stat membri kun jistaw jħu deċizjoni li fċerta rotta ehm, ikun jistaw jgħadu ċerta trakkijiet. U dan jekk ikollok infrastruttura illi tkun tajba. Jiena verament nemmen fil-mandat tal-istati membri u dan kollu kiku jfisser illi ma jkunx hemm problema li li jintużaw trakkijiet meta ma jkunx hemm l-infrastruttura tajba biżejjed. Issa li rigward is-sistema ta' aerodinamiċi na naħseb li din hija kwistjoni li rridu ninkluduha rridu nkunu iżda ċerti li tfassil nħorġu bih ma jkunx tfassil jista' jiġi abbużat jew interpretat b'modi differenti. irridu kol nifukaw meta kuna nitkellmu dwar dan fuq it-trakkiet il-gbar. Nista nappoġġa li ikunem sensors ta' peace għaliex naf li l-peace hija problema serja. Però din eh, dettalji jridu naħdmu sew għaliex hawn ħafna teknoloġiji differenti u rridu naċċertaw rriħna wkoll li teknoloġija tkun waħda rħisa ħamsa, u attenti fuq il-figur nużaw, ħamsa fil-mija iktar mill suppost kapaċi tfisser żewġ tunnellati iktar mill suppost. U naħseb irridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm iktar ma jkunx hemm emissjoni zewda fuq emissjoni zewda ta' dioss tal-karbonju, iżda dan ma ġiex iwassal għal payload inqas. Irdu nqoddu wkoll attenti dwar meta nitkellmu dwar trasport turistiku trasport li jimxi minn mittoro għal training. Grazie ħafna sur relatur u jiena ħerqan inkompli naħda fuq dan il-fajl. Kellem li miss. Sur Kramer, grazzi l-relatur tal-dokument ta' ħidma li tagħna din l-ewwel prezentazzjoni. Irridu nsommu f'moħħna l-prinċipju ta' sussidjarjetà għandna bżonn liġijiet Ewropej, però għanna limiti fuq it-tunellaġġ, limitu fuq il-kej, eh, fuq it-tul. Iżda jista' jkun illi jekk iżomm ma' ċerta ma' ċerta regoli kollok tispiċċa jkollok tikkanċella ċerta rotot importanti. Meta ddaħlu il-Finlandja u Svezja, fl-Unjoni Ewropea huma setgħu jżommu ċerta regoli sa mhux kollox importanti li nżommu eh, jew nieħdu miżuri li jkunu fuq livell Ewropew ma naqgħu għal pressjoni min-naħa tal-lobbyists. Irridu nħarsu lejn l-ispejjeż involuti wkoll dan kollu għandu ikun dan kollu għandu ikun riżultat ta' valutazzjoni tal-impatt li tkun serja jekk l-Awstrija tgħid li ċerta fert ummu 5 miljun euro mela l-Unjoni Ewropea jew l-Kummissjoni għanzi taħseb ukoll kif ċerta affarijiet se jiġu finanzjati. Eh, nitkellmu kol dwar l-emissjonijiet, jekk nitkellmu dwar tip aerodinamiku. Nixtieq insaqsi għaliex ma ħaresniex lejn eh, tamir li huwa ġa eżistenti, tamir illi nistgħu namlu tibdil iż-żgħir u bekk nifrankaw il-flus fih Bat nitkellmu dwar trasport ta' tipi differenti u li nimxu mit trasport eh, fit-toro għal trasport permezz ta' treni. Forsi li bekk b'dan tal-aħħar nista' jkollna nistgħu ehm, naqsu il- l-emissjoni ta' dioxide tal-karbonju b'40% minn flok noqogħdu nifukaw fuq miżuri oħrajn issa. Nitkellmu wkoll dwar sigurtà Is-sigurtà hija xi ħaġa importanti ħafna. Issa l kummissjoni qed tgħid li din eh, l-għażla għandha l-Stati Membri għandhom jieħdu l-għażla b'mod fakultattiv ma nistgħux Is-sigurtà inħalluha bħala xi ħaġa fakultattiva, rridu nitkellmu wkoll dwar is-sensor tal peace għandek ehm, stati membri jew anzi għandek eh, sewi għali jispiċċaw ikollhom isuqu għal 12 il-sija jew 16 il-sija u dan mhix xi ħaġa ta' sigur mhix xi ħaġa li eh, tajba. Sigurtaj xi ħaġa importanti. U ntu għall l-importanza meħtieġa. Jekk iġobkom kelli ma żommu għal żewġ eh, minuti. Issa Sur Perker. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel net, grazzi lir-relatur. Għaliex naħseb illi huwa enfasizza jew tkellem dwar l-iktar punti importanti fid-dokumenta ħidma tiegħu. Ser qajjem tliet punti malajr malajr kif qal ir-relatur il-Kummissjoni temmen illi f'termini ta' trasport transkonfinali jekk dan jitħallaq mu ħajkun hemm l-ebda impatt Għara la turina nemmen illi dan, anzi, seri ħalli riperkussjoni kbar. U li ser ikompli jżid il-pressjoni kompetittiva. Il-pressjoni tal-kompetizzjoni. Naħseb illi ser iħalli pressjoni fuq ċerta stati membri, dak stati membri qegħdin fit-Tramuntana u fil-nofsinhar ta' l-Alpi ser ikollhom jibnu infrastruttura għal dawk sabiex jippermettu li kun jistgħu jivvjaġġaw dawn it-tip ta' oris eh, mux għet nitkellem biss dwar dan is suġġett minħabba l-pajis li ġej minnu jien, iżda eh, minħabba li dinja kwistja li ser tħalli impatt fuq ħafna stati membri. Nasa issa għattini punt e, eh, mux imsemmi fl-istudju. Iżda huwa marbut ma li tirranġa l-infrastruttura illi hemm. Fl-Awstrija dan ser jinvolvi ħafna spejjeż iktar minn 5 miljun euro sabiex tkun tista e, tippermetti li għaddu dawn il-trakkis kbar. Nihna ma naqblux magħhom, dan ma jagħmilx sens. Ovvjament, nifhem illi din kapaċi tkun idea tagħmel sens fil-Finlandja u fl-Iżvezja, Iżda tajb nżommu f'moħħna li forsi f'dan il-każ hemm bżonn li jkun hemm regoli nazzjonali mhux regoli Ewropej. Issa rigward l-intermodalità, aħna l-koll qed naħsmu naħsbu f'networks Ewropej, qed nippruvaw nibnu network Ewropew. U l-infrastruttura illi tippermettilna illi l-merkanzija tittieħed minn eh, mit-toroq għal fuq eh, għal trasport permezz ta' treni irridu nikkonsidraw ħdan għaliex inkella ser nispiċaw f'sitwazzjoni fejn it-toroq Ewropej ikollhom pis żejjed. Il-kellem li jmiss. Eżis kollegi, fil-qosor nixtieq ngħid li hemm ħafna punti pożittivi li eh, issemmew u dan nappoġġawhom u f'moħħi palissa għandi l-kwistjoni tal-tamir aerodinamiku. Iva, din xaġa tajba, iżda rridu nkunu ċerti li jkun hemm kompatibilità jekk u apparti minn hekk irridu niżguraw li jkun hemm kompatibilità wkoll meta nkun nagħmlu eh, trasferiment ta' merkanzija minn eh, trasport permezz ta' toroq għal trasport permezz ta' treni. Irridu wkoll nagħtu każ l-aspett ta' sigurtà biex eh, jonqsu l-inċidenti. Sur President, aħna kellna studju u ma rridux noqogħdu nirrepetu dak li diġà intqal fl-istudju li għamilna, però fundament però in ġenerali dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb. Iżda fl-aħħar mill-aħħar spiċċa ġi spiċċa ġi influenzat minn kwistjonijiet politiċi. Dil kwistjoni għax dan huwa suġġett politiku. Ħajkun hemm xift modali iżda din mistoqsija ewlenija ser nimxu minn trasport permezz ta' toro għal trasport permezz ta' treni memx eh, valutazzjoni tal-impatt dwar dan dwar din il-bidla u jekk ma jkunx hemm dan il, ma jkunx hemm dan valutazzjoni żgur li ser nibqgħu bl-istess problema. Irridu naraw ukoll niddiskutu l-ispejjeż dwar sigurtà li ser jaqa' fuq l-istati membri. ħafna eh, nis ħafna kumpani ma jafux ser iż-żar u medji ma jafux ser jiġli jekk ikun hemm min irid jinvesti f'kumpani ta' trasport ikbar, ma jafux se jkun l-impatt, irridu naraw eżattament se jiġri. L-aħħar punt, il-karta tal-industrija fil-Ġermanja tkopri ċerta punti li nsemmu f'dan rapport u tgħid illi il-vetturi li għandna fit-toroq bħalissa jamlu madwar 500 km kull jum. Jekk irridu li nimxu minn trasport fit toroq għal treni, irridu nżommu f'moħna l-effett tal-gigaliners. Dan ser ikun kontralan tal-karta. kontralan tal-karta. Kelima li jmiss. Is-sinjura Majster jien ikolli se nitkellem fil-qosor, mhux se nirrepeti dak li diġà ntqal. Naħseb illi huwa importanti il nħarsu lejn l-aspetti kollha ta' din il-kwistjoni kif qal ir-relatur tagħna dan il-dokument issu sar bil-għaġla. Mar kellix suppost ninkludu traffiku transkonfinali. Niftakar sew mna li għedna li għandu għanna nsibu soluzzjoni differenti. U rridu nagħtu eh, ċertezza l-settur kien hemm ħafna studji eh, fl Saxony u kien hemm ukoll esperjenzi differenti li ġew kollezzjonati dwar il-bidla mill-trasport eh, permezz ta' triq u trasport permezz ta' treni. Ma naħsibx l-ebda pajis għandu jkun obbligat illi juża dawn il-vetturi kbar jew itwal mill-normal nistaw nużaw modi differenti biex nużaw il-merkanzi biex nitrasporta l-merkanzija, nistaw anka nużaw il-trasport permezz tal-bahar per eżempju, jew ta' xmajjar. Ma rridux nenfasizzaw jew nġelu l-ebda pajis jagħmel xejn, iżda nħarġu ħarsu l-mezzi ta' trasport kollha. Is-Sur Koh, grazzi, Sur President, ma naħsibx illi n-nies ma jasibx li n-nies rridu li l-politiċi tagħhom jgħodu jgħidulhom mhux qed jaħdem u għaliex mhux qed jaħdem, huma li jridu huwa li l-affarijiet jaħdmu mod sew, jridu soluzzjonijiet, ma rridux jisimgħu dwar projbizzjonijiet fuq trakkiet kbar, iżda jridu eh, kondizzjonijiet għafas eh, aħjar. Irridu sensors dwar il-peace, sigurta aħjar, affarijiet bħal dawn irridu eh, ndaħlu. Intqal li ma kienx eh, valutazzjoni ta' impatt dwar trasport eh, eh, intermodali u affarijiet oħrajn, iżda jkolli ngħid li dan mhuwiex minnu, forsi u xe sempliċement ma rajomx. Is-Sinjura Sana Lova, żewġ minuti. Grazzi, President, niprofa nitkellem fil-qosor. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal opinjoni ċara fuq din il-kwestjoni u fuq il-pressjoni għall-istati membri ġirin diġant għal dak li nishtiq najtien fuq l-sforzi tagħna biex immexxu trasporter fuq il-ferroviji wara 300 km għal daqstant jien nixtieq nappoġġa l-idea tal biex in inkejlu l-pis eh, b'mod sistematiku ta' dawn il-trakijiet. Għal darboħra, grazzi anki għal kontribuzzjoni ta'kom. Bak, żewġ minuti. Grazzi. President. Jiena ma naħsibx li hemm bżonn nidħol fil-vantaġġi u żvantaġġi. Aħna kollha nafuhom da u diġà semmejniehom f'din il-laqa. Ħan foka fuq tliet punti l ewwel is-sussidjarjetà. Jiena a favur tagħha, però naqbel ma' Sur Pirker ukoll. Kemm żmien l-istati membri jistaw eh, jirreżistu għal kompetizzjoni qed naħseb fuq il pajizi ta' transitu dawn il-pressjonijiet kompetitivi jistaw jkollhom impatt kbir. It-tieni punt dawn il-vetturi twal naħseb illi għanna natu forum intermodali ta' trasport. Issa b'dawn il-containers ta' 45 metru jista' jkun illi joħol u xiftit ta' problemi bit-trasport kombinatu anki għal megaliners e, jistaw jħol l-istess problemi. Un bat l-ħar punt eżempju u nittama illi jifmu l-kollegi, aħna għanna 40 tonnellata Danu għaftajim eh, tal tal-Benelux. Illi jipermettu 44 tonnellata minn 1967. Eh, dana a bazi ta' premessa fil-leġislazzjoni attuali u din hija ħaġa li rridu nieħdu konsiderazzjoni meta niġu għal dawn il-vetturi gbar. Għabel ma ndaħal il-Kummissjoni fil-kwistjoni, nixtieq xi ħaġa jien. Jiena li illi mill-istudji li kellna dak li qarunna l-esperti l-argument biex nestendu dawn il-mega trucks u biex il trasport bit-toro ikun iktar eh, ikun eh, eh, u minqas. jena ma naħsibx li naqbel maħħa din l-idea, jiena nappoġġa iktar il-pożizzjoni tal-rapporter. Hemm min semma sussidjarjetà, imma is-sussidjarjetà xorta tħallina bi xenarju li semma is-sur Benjen. Eh, fejn wieħed ikollu jwaqqa fit-trak biex eh, eh, jaddiħal trak ieħor fejn il-pajjiż ma jippermettiex, dan mhuwiex argument loġiku. Ma nistawx niggarantixxu li mhuma l-żewġ pajjiżi li garantir, nistgħu nispeċaw illi il-Belġu jaċċetta u l-Lussemburgu ma jaċċettax u se jkollna ħafna konfużjoni. Jew nippermettuha fil-frontieri kollha jew ma nippermettuhiex. U għalhekk naqbel ma dak li qal Michael, għandna bżonn ta' regoli Ewropej hawnhekk. Jiena aħna kollha eh, naħlu ħafna żmien fil-Kumitat ta' Trasport eh, nġildu s-sussidjarjetà ma, ma nistawx meta nsibu situazzjoni eh, stramba najdu nħallu għafidin il eh, sussidjarieta U eh, u wieħed mill-peer reviewers tagħna waqqafna waqqafni personalment meta qal u rrid jitkellem bħala persuna komuni mhux bħala ekonomista u qal illi jekk il-trasport fit-toroq se jkun u minqas, allora l-ispiża soċjali ħad tkun iktar għalja. U għal daqsta dan rridu nikkalkulaw anki meta namlu deċiżjoni. Il-fatt li l-ispejjeż soċjali se jiżdiedu u ħadd m'għadu ma qalli min se jħallasom dawn l-ispejjeż soċjali ħlif naturalment iċ-ċittadin. U l-aħħar punt jiena eh, inħares nosserva bil <clears throat> jina nosserva ħafna il-motorways eh, eh, fil- eh, fil-tramuntana tal-Ingilterra nara ħafna motorways u ħafna minn dawn it-trakkiet f'dawn il-motorways jivjaġġaw vojta jew nofsom vojta. X'inija l-loġika ta' dan l-argument? għal dawn ir-raġuni innu għas tas infrastruttura partikolarment f'pajjiżi imma anki f'oħrajn jiena ma toġobnix propju din il-proposta. <coughs> Però meta nħarsu lejn id-dokument tal-Kummissjoni kollu kemm hu, irridu noqogħdu attenti li mhux se narmu il-vantaġġi eh, u koll, hem ħafna punti tajbin eh, f'din il-proposta ta' e pisi u dimensjoniet, però eh, Però hemm eh, il-kwistjoni ta' dawn il-megatrucks. Aħna kolla niftakru x'kienet il eh, x'kien il-pjan oriġinali. U aħna għadna le u huma din il-biċċa tal-megatrucks poġġewha fil-weights and dimensions. X'qed ngħid jien? Qed ngħid li fiha ħafna elementi tajba din il-proposta ma ma, ma, ma, ma ridux nikkonċentraw wis fuq il-megatrucks u on nafri xaħat se jopponi din l-estensjoni tal-megatrax. Eh, is-sur ekonomu mill-komissjoni. <laughs> Eh, buona fortuna, il-mikrofonu fidek. Grazie, President. Eh, Jena nibda minn fejt laqtint, unajt li jem elementi tajba f'din il-proposta. Un nistanajt u korri li ħafna membri u rapporter li tkellem għalu koll li l-aerodinamika huma elementi illi edin fil-proposta tana, kif ukoll anki l-aspetta l-infurzar. Naturalment, hemm eh, opinjoni differenti fuq kif nitrattaw dawn l-aspetti, però nista inħoss jena illi edin tħarsu anki lejn elementi pozittivi. Illi flimkien qed waslu għal proposta win-win. Għax wara kollox din ir-reviżjoni tad-direttiva attwali qed toffri eh, inqas emissjonijiet iktar sikurezza, inqas pejjeż għal hauliers u eh, opportunitajiet għal produtturi Ewropew. Meta nitkellmu mbagħad fuq it-tielet element li intkom tkellimtu fuq ħafna, il-vejkoli twar, aħna għanna vizjoni differenti, għax dan għalina mhuwiex element ġdid fil-proposta, imma aħna eh, eh, offernih bħala kjarifika eh, tal-proposta attuali. Għal daqstant, dana jatikom ħafna elementi x-dibattu fuqhom, imma dina hija raġuni li ma kienniex evalwazzjoni tal-impatt, għax dana huwa Kjerament, dak li kien diġa jeżisti fuq il-test attuali. Għal daqstant minn naħatana maħnix la favur la kontra dawn il-traks twal. Għaddina nħalluha fidejn is-sussidjarjetà, nħalluha għas-sussidjarjetà u laqqa speċifikajna il-sejm ta' frontiera waħda. Din hija kwistjoni li tirigwarda żewġ il-pajjiżi U fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll li aħna segwejna dibattitu fl-aħħar laqa tal-Kumitat fuq l-istudju illi kien eh, riżultat konklużiv u eh, tippermetti anki li dibattitu fuq il-policy timxi l-qoddim aħna għadin nħarsu eh, qoddim lejn ir-riżultati li se jħorġu mlant ir-rapport u il-smih li ħatiħdu iktar tard Eh, eh, sej se waslu għal elementi ġodda anki f'dan id-dibattitu. Grazzi rapporter, tixtieq tgħid xi ħaġa fil-qosor biex tikkonkludi. Grazzi, President. Jiena żammejt daqsxejn lura fil-bidu ma reċ namel atmosfera spjaċevoli. Dak li għalet il-Kommissjoni tinkwetani xiftit. Sakem wasal kallas, kollox kien sow jew sakemm forsi il-lobby tat trasport was eh, laħqet lil kallas. Kenna liġi illi kienet qed taħdem tajjeb għal ħafna snin mingħajr bżonn ta' emendi. Umbagħad wasal kallas u biddel kollox. Kien hemm eh, tentattiv biex nerġgħu ninterpretaw eh, parti fil-parlament, un bat kienem proposta li ħarġet minar preparazzjoni, minar studi U sur koħ, meta tajt inti li m studi, hemm 50 studi li għajdu ħaġa u 50 oħra li għajdu l-kontrarju. E, e, evalwazzjoni ta' impatt ġust u dak li hemm bżonn minnaħa tal-Kummissjoni u mhux e, mhux studju ieħor e, mm, li ġejjin mill-lobby tal-ambjent jew mill-lobby tal-ferrovija jew mill-lobby tal-, ambjenti u mill lobby tal ferrovija u mill lobby tal ambjent mill lobby tal Eh, trakiet, għalek għanna komissjoni ħana biex ikonna oġettivita. U din hija ħaġa li fallit. Eh, ma nafx jekk eh, u ma femux illi ma ħadmux bl-aħjar mod. Dan huwa l-problema li għanna l dimna l-lum. Aħna għadna kif iċarajna din id-direttiva ħadmet u l-liġi kienet ċara. U dana mux hekk jiena il-problemi, però meta nikkonsidra dak li għallu kollegi, memx għalfejn ngħid fuq dawk li jaqblu miħaj, però ma dawk li eh, ma qablux sur savana pereżempju nixtieq ngħid illi eh, huwa naturali li aħna qed nitkellmu fuq l implikazzjoni totali fuq l-ekonomija Ewropea. U mhijiex ħaġa li nifmuha x'se jiġri jekk dawn it-toroq se jkunu aċċessibbli għal dawn it-trakijiet u se tfisser ukoll għal dawk li ma jpermettuhiex. U Sur Kramer għalli li għandu jkun hemm eh, sistema wieħed. Jekk aħna naċċettaw għaddi b'eċezzjonijiet għal Svezja u l-Finlandja b'ġustifikazzjoni, daw ridu japplikaw kemm upstream kif ukoll downstream ċerti pa, se jaslu għal 35 tonnellata, irrit ikonna regoli li jaċċetta li applikaw għal kulħadd ġustifikazzjoni inkella se nsibu ruħna fi free for all. Kulħadd jagħmel li rrit. Naħseb illi huwa importanti li noħorġu b'soluzzjoni sensibbli. Jiena nirringrazzja l-Istur Benjen mod partikolari, naħseb li dinja Eh, soluzzjoni li tista' taħdem eh, pass eh, qudiem, dana din hija deċiżjoni diffiċli wara kollox. Jiena kont nippreferixxi nerġa' ngħid kieku dina kienet proposta ippreparata daqsxejn waħda ħjar. Hija ħasra illi se ngħidu le ħanħallu kollox kif inhu u grazzi. Imma naħseb illi eh, il-rapport eh, l-eskadenza il-5 ta' novembru għal emendi 20 ta' novembru il-vot fil-Komitat ta' Trasport fifrar u fil-plenarja għat iridu nikonfermawa probabilment april. Għal daqstant dinija dan huwa kalendarju illi e wasanna sal-aħħar sessjonijiet plenari. 5 novembru rapport 20 għal emendi. Naddi essa fuq it-tieni parti ta' dan id-dibattitu, ċoe il-min ismiħ fuq dan il suġġett partikolari. U nixtieq eh, għaw istur Berka, Nilsen u Tots nitlobom kolla jiġu ħdejja u nibdew ismiħ. Okay, guys, well, we have... Mela, dan huwa l-ewwel panel fuq l-aerodinamika. U dan għandu jkun panel iktar eh, faċli biex najdu, forsi. Jekk intkom kollha tagħmlu ħames minuti jiena nkun kontent. Il-Kommissjoni diġà tkellmet Għandkom bżon terġaw titkelmu, kommissjoni, eh, u tirrepetu dak li diġa għattu, jew memx għalfej? Ok. Mela, Mela mux iktar minn 5 minuti u sena naqkom jek intkom iddumu iktar minn 5 minuti. On, bat nibdew ma bissur Nilsen, ikonu mumu, ħames minuti. il komissjoni sen propju sen sen naqtak wara ħames minuti. Grazzi President, u grazzi anki tal-li stedentna għal biex niftħu dan id-dibattitu fi smieħ. Ir-rwol tiegħi hawnhekk huwa li nippreżenta l-elementi principali tal-proposta u dan huwa dak li nixtieq nagħmel nofrilkom l-introduzzjoni kif intkom ktibtu fil-programm tagħkom ħan kellem fuq il-għanijiet prinċipali tal-proposta, dak li motivana biex nofru din bidla għad-direttiva attuali li la teżisti mill-1996. l għol net li dejja li eh, intejbu l-efficienza tal-karburanti billi intejbu il-performance aerodinamika. It-tieni e biex nifoċilitaw il-trasport intermodali u t-tielet illi l-infurzar ikun iktar effettiv għal ċerti trasporti. Barra minnek offrejna, et noffru, b'dawn il-bidliet għal aerodinamika e, iktar sikurezza fuq it-toro, per eżempju billi e, intejbu l-vizjoni tal-sewiq dana u kol se permettinna n-implementaw il-strumenti ta' e, ta' sikurezza f'kas ta' kollizjoni u dana huwa importanti għal utenti ta' toro vulnerabli. Il-proposta tal-Kommissjoni qed tagħti lil produtturi eh, minn qabel eh, fid-disin ta' dawn it-traks iktar sikuri illi eh, fil-futur eh, se jitolbu eh, il-suq. Huwa importanti għax qed jipromovi anki l-impigi u it-kabbir għal dastant għal bżonni ta' soċieta. Se nagħti xi eżempi bil- ta', ta tfaddil minna fuq fil kollu karburanti. U eh, meta wieħed jisuq għal 80 km fil- fis-sija hija jfadda l-10% mill-karburant. Jifranka. Issa, maħna maħniex qed niproponu żieda eh, fil-kapaċitajiet eh, ta' ta' ħadd tal-takiet. Fuq it-trasport intermodali aħna qed nikkonsidraw b'mod attentament dawn bil-atti delegati. Il-Kommissjoni għanda grupp ta' ħidma li bħalissa qed jaħdem fuq dawn speċifiċi tekniċi u e, u l-partit interessati. Issa, fuq l-element tal-inforzar li semmejt fil-bidu, aħna nimiraw mod partikolari il-limiti ta' pis hemm ħafna ksur fuq dan u aħna edin nistudjaw il-kontrolli iktar mirati specialment fuq il-pisijiet. Issa, aħna nishtiq illi ikolna livell minimu ta' verifiki automatiċi, eh, b'mod partikolari immirati fuq il-pis, fuq il-pis, imma għedin anki nipruvaw intejbu l-armonizzazzjoni fuq dak li għandu xjaqsam ma' livell ta' ksur u ir-responsabilità konġunta bejn xiper eh, u l-ħoljer. Eh, issa, il-proposta ti proponi anki allowance ta' tonnellata wahda ta' pis ekstra. U President mux se nerġa' nagħmel nitkellem fuq il-vetturi twal, għax diġa tkellem fuq qabel, però nishtaq najt illi jiena disponibbli jekk ikun hemm bżonn għal iktar kjarifika waqt id-dibattitu u waqt l-intervenzjonijiet illi se jkollok fil-panel tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna. Miljoni internazzjonali, jassigurta fuq Sur Michael Nielsen. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for inviting RIU for... Grazzi tal-istituzzjoni f'din din ismiħ. Aħna qed rappresentaw l-operaturi ta' trasport eh, fuq toroq dawk li fuqhom. Aħna nemmnu reviżjoni hija user, jużur reviżjoni saret fis-96 għal eh, coaches u tal-linja rridu nifokaw fuq kif se niksbu l-miri fl-Unjoni Ewropea ta' 60% fil-emissjoni CO2 sal-2050. Il-trasport eh, bit-toro huwa l-unika settur illi naqqas permezz ta' normi tal-Unjoni Ewropea tniġġis. Naqqasna sa' 98% fl-aħħar 10 snin. Naqqasna wkoll emissjoni ta' CO2 b-36% u aħna nemnu li nistgħu nagħmlu aktar għal xaqsam taddir fil-sars huwa din huwa dan risposta. Naħseb li eh, permezz ta' intermodalitajiet din għandha tkun ħaġa għandha tikber ma t tissir biss grazzi għal kooperazzjoni effiċenti. Fiex titratta dir-reviżjoni, x'nappoġġaw aħna? t tipprovdi għodda għal greening at source u tzit skurta fit U għanka l-kondizjoni ta' xogħol tax xofira illi għedin su u fit-tor Ewropej. Għal daqstant tejbu l-aerodinamika sabiex naqsu l-konsum ta' eh, dioxid ta' karboni ma' 15%. Ħatmu jargumenta bil-kontra, din ikun effiċenti għal trasport fuq distanza twila, medja u interurbani u anka tul addizzjonali ta' żewġ metri fil-erdimanika f'propost mill-Kummissjoni Ewropea, eżenzjonijiet ta' pejs għal eh, vetturi kollha li jaħdmu b'karburant alternattiv imma nixtiequ nużaw żewġ metri sabiex inbidlu l-cap design sabiex intejbu s-sigurtà tal-vetturi u anke l-kondizzjonijiet għal xufiera. Smajna msejku ġem zida fil-loading capacity ma nasbu li mandux ikun hemm telf fil-pis eh, tal-ħadd u approċċ li hemm poċ qawwi għalih smajna fuq tunnellata u nofs, tunnellata l eh, coaches, però eh, aħna nixtiequ tunnellata u nofs. M'għandniex niblokkaw innovazzjoni u m'għandniex nxekklu l-ferroviji pereżempju. Id-dibattitu wera sġertu punt illi muħut illi xieqju jirrestrinġu il-tip tip fil-aerodinamika u kol biex biex li jemmes, l-użda li jemmes sabiex ninħarsu il-ferroviji. Rolling Motorways jirrappreżentaw 0.17% ta' trasport fl-Unjoni Ewropea u 8.7% ta' trasport huwa veru li dal-Kumitat prova illi li fil-mija jfissem bżon innovazzjoni. Fil-ferrovija memx kompetizzjoni maħna aħna kompaniji tal-ferroviji, tabija tal-ferroviji huma importanti. u il-tabija fuq il ferrovija naqas minn 20% għal 17% minn kajja l-appoċ. Il-dinamika u għemmez da' iż-żewġ affarijiet huma marbuta flimkien. Niskuża ruħi ma veru, Sir President, l-użu tal-IMS dan minn użu prattiku, dan ġej minn użu operattiv. 30% fil-taqis fil-vjaġġim, 6% fil-konsum, 6% fil-tiossidu ta' karbonju. Għal daqstant, IMS hija soluzzjoni. Il-Ġermanja biss li jemmess nkun qed naqsu 6 biljuni kilometri fi vjaġġar. Li jemmess il-dinamika ħadd tejjeb l effiċjenza ta' trasport multimodali Nizguraw li jek tiblokka l-uż tal EMS dan ifisser iktar vetturi fuq it-toroq għax il-tabija trid tiġġar u l-opinjoni tagħna li l-istati membri għandhom ikun jistgħu jiddeċidu fuq użu nazzjonali u transkonfinali tal-EMS. Mesta x'ikun innovazzjoni tiġi mblukkata settur wieħed sabiex inħarsu setturi oħrajn. Sabiex nikkonkludi fl-aħħar 14 sekonda, naħseb illi għandkom tixpronaw kull settur sabiex jinnovaw fis-sors għandna l-ferroviji, għandna bastimenti kbar, iktar passiġġieri fil-ferroviji wkoll, għal daqstant aħna wkoll għanna jisfajna l-appoċ għanna nħedġu l-użu ta' korburant alternativ u għanna nipermettu stati membri sabiex jiddeċidu. Tippermettux l-innovazzjoni għaf fit trasport fit toroq minħabba inefficienza ta' setturi oħrajn. Thank you, Mr. Nielsen. Next. Grazie, Sir Nielsen. Sir Hodak mill-Assoċjazzjoni ta' Manifatturi tal-Karozzi. Surola Kodak Kurbuk. Grazie, President. Uwa pieċir tijaj li nżurkom għawek. Grazzi tal-direttiva nibdew l-industrija tal-karozzi fl-Europa tirrappreżenta 15 il-kumpanija, 13 miljon posta xogħol, 26 biljun f-spiza f'arendi u aħna fost li ktar ħadmu nis fl-Unjoni Ewropea. Il-Heavy u ma parti mill-assoċjazzjoni ma kumpaniji li qettaraw u dimkom daf Iveco Volkswagen, Scania, Volvo, Daimler u MAN. ħafna minnhom huma kumpaniji globali jekk tħares lejn l-industrija tal-karozzi fl-Ewropa tista' tara l-ewwel net aħna industrija globali bbażati fl-Ewropa, għandna l-kwartieri tagħna fl-Ewropa, imma noperaw ukoll fl-Istati Uniti, fil-Ġappun, fiċ-Ċina, fil-Korea u pajjiżi oħrajn fid-dinja, Brażil, l-Amerika Latina, eċetera, eċetera. Industrija globali għal aħna mexxejja fil-qasam ta' teknoloġija kif intqal qabel fuq emissjonijiet, fuq il-tnaqqis diossidu tal-karbonju, ma naħsibx illi mkien fid-dinja se tara tnaqis li għamlet din l-industrija daqs kemm għamlet aħna. Aħna nipproduċu wkoll u aħna nkom jaqblu illi aħna l-iktar eh, trakkijiet siguri fid-dinja kif u rejtkom produzzjoni u postijiet ta' xogħol eh, u affarijiet ovvji fil-kuntest. Aħna nemnu illi hemm bżonn reviżjoni, il-leġislazzjoni preżenti kif intqal tmur lura snin design niskuza ruħi tal-izballja minn hawnhekk ma' reviżjoni trid tappoġġa l-iżvilupp ta' trakkal ġejjini mhix ħaġa tal-lum biss imma għandna ikonna xi ħaġa li tħares lejn il ġejjini li tina ċertezza. Kollox trid isir kif suppost għandna jkollha regolamentazzjoni stabbli u flessibbli, dan u l-għanna bżonn ma nemnux li dak li għandna fuq il-mejda u eżattament dak li qed infittxu derogi u ċertifikazzjonijiet nazzjonali kif ġa semma waqt id-dibattitu ktar kmini u miex l-approċċ ideali għandna bżonn approċċ komunitarju. Rekwiżiti uniċi l-Unjoni Ewropea fuq iru dinamika mhumiex aċċettabbli. Definizzjoni aerodinamika ma tistim kien fid-dinja ma nemnux illi rekwiziti uniċi fl-Unjoni Ewropea għandhom postom hawnhekk. Għandna nirrispettaw l-UNEC WP 29 dan huwa l forum għal rekwiżiti globali u aħna attivi f'tal-qasam ukoll irdu nirrispettaw dan. Titjib aerodinamiku hawnhekk taraw uħurt mill-idejat żina li għaw il-CAB potenzjal wetsa 3% laqwa t rakiet fuq is-suq jistgħu jiksbu 100% għanna ħata wara t fil-naħta wara ma ta' 5% hija ħaġa immedjata u ħaġa li iġġib aktar liħ. Idea ħażin oħra li dun nħarsu lejn it-trab ma' ġenerali. Aħna membri għal-membri ta' seja e qed jipproduċu l cab mhux it-trailer, hemm differenza bejn CAB u trailer kollox irridu naraħ motoristiku jekk irridu ntejbu l-aerodinamika. Ideja ħażin oħra kab aerodinamika mhux neċessarjament vettura aktar aerodinamika jekk inti tejjeb il-kab mhux se tejjeb il-vettura kollha kemm iridu nikkonsidraw vettura b'mod ġenerali inkluż il-trailer eh, m'għandniex definizzjoni ta' x'fisser aerodinamiku u kwaxi dependi fuq l-użu u dan jivolvi ma' żmien it will be different in the town, it will be different on the, on the road. Għanna nużaw PPS, standards bazati fuq il-rizultati, par per eżempju Turning Circle, eżempju wieħed, regolamenti UNC e prezenti jimponi limiti de facto fuq il dawn huma designs li għandkom u l-installazzjonijiet, tal-mirja, tad-dwal. Dan huwa l-aspett ta' sigurtà li tnaġġel kemm jista' jkun. Pala konklużjoni, 14 sekonda, tibdil fil-kabs sabiex jinkizbu ċertifikazzjoni nazzjonali mhux aċċettabbli ma sax ikonna Dan l-approċ ma seġu konna approċ ramment fl unjoni Ewropea. Ma rridux nintroduċu rekwiziti uniċi l-Unjoni Ewropea fl-aerodinamika, rridu neħu restrizzjonijiet fit-tul minar naqis fil-kapacità ta' tabija ma rridu nkunu ħilsa sabiex naraw minn fej ser niksbu l-iktar effiċenza. Għanna naplikaw il-rekwizit tal-U-turning circle, il-għamil referenza għalih, u għanna neħu it-naqis fit illi se jintużaw sabiex it-tepu il-dinamika ta' vettura u rridu niprovdu perdu tranzizjonali il-diskandizza 2020 miex bizzejiet. Hodak next. Grazzi, Sir Hodak. sir William Tots Min Trasport u Ambient, jekk Sir Tots. Thank you very much and uh, thank you. Grazzi ħafna tal-istudent nawek. Għan ifoka fuq aspet wieħed tal-proposta kommissjoni marbut ma naħta dim tal-trak, lekk imsejħ kab, meta tkellem fuq kabs għandek. Immediately comes to mind. Stampa ċara li tiġi qoddim għajnejk, dik ta' blokka, ta' blokka tal-konkret il-kabs Ewropej isom kolla isom blokka tal-konkret wieħed jista' jgħid forsi din mhux il-forma ideali għal trakkijiet. Jista' jkun trakkijiet għandhom mill-iktar siguri fid-dinja pro xorta mhumiex siguri biżejjed. It-trakkijiet Ewropej mhumiex effiċjenti u dan minħabba li mhumiex eh, aerodinamiċi l-istess, mhumiex siguri, għaliex għandek numru ta' dawk insejħa blind spots li kawżaw u meta jisaxħu l inċidenti bil-trakkiet Ewropej. Trakkiet ma tantx jiksbu riżultati nixtiequ. Dan jgħin għalfejn il-riżultati mhumiex tajbin daqs kemm nixtiequhom. Nista' nitkellem dwar statistika, iktar minn 4,000 persuni li mitu fil-2011 minħabba nxteddi fit-trakkiet, li 50% ta' vetturi ma' trakkiet, imma 53% tal-inċidenti kienu involvu trakkiet. Imma fil-gazzetti naraw ta' kull-jum ħabarit zina. Il-kol naqblu li jemżon issir xi ħaġa, rridu nagħmlu l-trakkiet aktar siguri mill-lum għallum, u l ħabarit tajba li nistan nagħmlu dan il-forma li għanna palissa miex xaħġa mibawta mis-sema miex riktar wahda attraenti hija ħaġa imposta bil-liġi u nistgħu niblu liġi b'mod intelligenti raqgħu kif sumlu dan u illi natu l-designers aktar spazju u nittolbu għom sabiex jużaw l-spazju sabiex l-trakkiet ikun aktar aerodinamiċi u aktar siguri. Jek namlu dan l-għamot possibli, se jkun hemm tliet benefiċċji li nistgħu niksbu minn dan kollu l-ewwel net. Nistgħu inneħħu dawk li msejħa blind spots madwar il-naħa ta' qudiem ta' trakk dan jgħin sabiex nevitaw incidenti, It-tieni, niżguraw illi it-trakkijiet jiksbu riżultati aħjar mill-li qed jiksbu s'issa l saqsam eh, inċidenti. Jekk inti mixi fit-triq intlaqat mit-trakk għandek 70% illi tispiċċa taħt ir-rota ta' trakk. Jekk tispiċċa taħt rota ta' trakk, żgur ma setgħix. Jekk tibdel il- design ta' naħdoqdim ta' trak tnaqqas il-riskju b'kważi 0%. It-tielet benefiċċju jekk għandek tfassir aħjar għandek iktar aerodinamiċi iktar as konsum. Il-skont eh, studji indipendenti nitkellmu fuq rata ta' 35% fit-naqis ta' konsum u dan ifisser 1500 eh, euro fis-sena hemm problema bit-trakkijiet, kulħadd jammetti, rridu nintejbu sitwazzjoni, ħafna wkoll jaqblu li dan huwa mod intelligenti kif niproċedu, mistoqsija hi kif se nisfruttaw is-sitwazzjoni. Il-proposta tal kommissjoni sfortunatament mhix ma tagħtix ir-risposta b'mod sieħ. Ta' twassalna nofs biss. Il-problema fundamentali bil-proposta tal-Kommissjoni li għal-Kommissjoni l-aerodinamika hija punt ċentrali, sigurtà tiġi wara irrid ikollok spazju biex it-trakkun iktar din għal kombat tkun konformi ma' prinċipi ta' sigurtà hekk qed tajtu proposta kommissjoni. il trakkit ma tantx għandhom x'aqsmu ma' traffiku fil-bliet dan ifisser li dawn it-trakkiet urbani mhux se japplikaw għal spazju żejjed. M'għandhomx ikunu m'għandhomx għaf konformi ma' normi ta' sigurtà. Jiġifieri dawn it-trakkiet fil-bliet mhux se jkunu iktar siguri. U għal daqs mistenni indirizzaw il-problema fejn isseħħ Naħseb li għanna għanna jkonna mandat ta' livell ta' sigurta' jemtejja pat trakkiet kolla. Dan wasanni konklużjoni l ewwel net għal kem it-trakkiet Ewropej se jkun iktar siguri fid-dinja. Xorta mhux siguri bizzejt nistgħu nagħmlu aħjar minn hekk. Dizajn aħjar ifisser li nsalvaw ħajja, nqas konsum u nqas dioxida tal-karboni fl-arja għanna bżon titjib fejn l-ektar għanna bżon, għanna nimxu skont kif għal sur Lightfried. Fil-qosor, di proposta hija opportunità ta' deb sabiex it-trakkiet Ewropej kun iktar effiċenti nippantamaw il-Parlament Ewropew se jmexxi il-proċess sabiex dan it li siru realtà fuq it-toroq tagħna mlek stajkum. Thank you. Next is the International Union of l-Union Internazzjonali tal-Combined Transport, Sur Berkar tal-5 minuti. Ja, als Ausgangspunkt für die ganze Diskussion muss man einige... Pala puntat luq għal diskussjoni għanna bżon informazzjoni bazika. Edha unek u demi, AGVs, ftit tip aerodinamiku jipproduċu ma wija sa 3% anqas missjonijiet, għalfejn qed ngħid wesa 3% biex ħafna minn dawn l-istudji ħarsu lejn HGVs li qed jivvjaġġaw b'90 km fis-sija. Ma qalux ma xiex qed iqablu dan kollu. Għal daqstant għandna dawn danna dad bassir eh, illi għanna unnek t-kamlu 35% fil-efficienza fil-enerġija u fuq il-sorsi rinnovabli jistek kol 75% inqas pajizi bħall-Austria. trasport abbinat bej it u l-ferrovija u laqgħa mod kif timxil qudiem. Tittib aerodinamiku għandu jkun kompatibbli ma' trasport abbinat konġunt. Hawnhekk għandna diagram il-loli u l-wisawa huma importanti, hawnhekk qed kom eżempji, hawnhekk għandkom semi-trailer, tista' taraw kif it-trakk, jitpoġġa dik li sejħu wagon pocket, istess ħaġa meta niġu għal rolling motorways. Ftit hemm spazju fejn wieħed jimraħ meta niġu għal oli u l-wissa m'għandniex ikollna estensjonijiet zejda inkella se jkollna diffikultajiet.

xufier ma jistax ikkontroll eżattament xem fit-trak tiegħu. Imma l-HGV jisajr nikkalkulaw kemm se jkollna wisa, ma nix konna tibdil hawnhekk xi stampi hawnhekk sabiex nuru illi hemm ħafna tamir aerodinamiċi ġa huma disponibbli u mhuwiex essenzjali li konna aktar tul fit trakkiet li studja tridu jiruna dan u se jkun ta' benefitri jew le AGVs mux dejjem nisuqob veloċità massima. Għanna unnek eżempju mill izvizzera qed nitkellmu fuq tibdil ta' aktar minn 60% mit-toroq għal ferroviji. Konklużjonijiet. Tamir e aerodinamiku. Speċjalment dawk li mhumiex fis-suq palissa ikollhom effett limitat fuq anqas emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju u dan japplika biss għal veloċità massima fi vjaġġi twal. Trasporta binat tista' tikseb iktar. Vjaġġ wieħed ta' binat jikseb riżultati aħjar. Eklim ieħor huwa importanti ikollok kondizjoniet qafas Ewropej illi żguraw illi ma nipperikolawx dik li nsejħu model shift għaliex dan hu l-mod kif niproċedu li dun niżguraw ukoll illi jekk ikollok tamira aerodinamiku ġdid rridu niżguraw illi dan ikun kompatibbli ma' trasport konġut sabiex ma nipperikolawx l-użu ta' dat ta' trasport. Uh, Grazzi, issa jkollna mistoqsijiet minnaħa tal-membri. Ah, Sur Lajkfried, Swavlar, Benjen, Sir Meisner, Sir Kramer fost orajn. Sex minuti kull wieħed, umbat Nerġa' nagħti lill-panel żewġ minuti kull wieħed sabiex iwieġbu. Sur Fried żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. Minix ċert fimċ tajjeb iżda jekk fimt sew għettu il-regolament li fisseħ edha fisseħ palissa hija għal produtturi tal-kunċ għal produtturi li iżda kunċetti u din hija biżejjed għal min joħroġ eh, b'innovazzjoni għal tamir aerodinamiku. Naxxek fimx sew. Għandi wkoll mistoqsija sur bukat. Is-Sur Nielsen għal. illi ser jkun problemi dwar li mhux mitrakit għal sistema ta' treni, ma' fxek li tamil sens, xtaħseb. Sur suva ma' zax minuti. Grazzi, Sur President. Jider li hemm ħafna li jridu l-valutazzjoni tal-impatt, eh, valutazzjoni tal-impatt, iżda mhux ħanisbu mill-lum dawn. Iżda li insaqsi kem nafu eżattament, nifassi tal-kelma nafu dwar id-differenzi li jeżistu bejn il-modelli differenti, ġifiri, jekk ma jkollni dak li tissuġġerixxi l-Kummissjoni. Jekk ma jkollniex dan, kif nistgħu kif nistgħu kunu nafu jekk kunxem hemm iktar traffiku permezz tal-treni meta kumparat ma dak ma li kieku ma jkollniex il-proposti tal-Komissjoni. Tifmuni x'qed ngħid? X'nistgħu ngħidu illi ser niksbu f'termini ta' eh, inqas emissjoni ta' dioxidu tal-karbonju fost affarijiet oħrajn? Kif, kif nistgħu nkunu ċerti illi eh, kif nistgħu nkunu ċerti illi il-proposta tal kommissjoni miex waħda tajba u nisqu biss li rridu iktar trasport permezz tal-ferroviji. Irridu li kunem deċiżjonijiet politiċi marfa sew sabiex l-ekonomija Ewropea tipprovdi na u l-tfal tagħna futur illi kun nistgħu nafordjaħla u miegħu. Li qed saqsijaw palissa u Jekk narmu il-proposta tal-Komissjoni, x'ser niksbu aħna? X'ser niksbu bħala merkanzija li tiġi trasportat bil-ferroviji minn flok fit-triq. Sir Benin, li Sir Berkart, minix ma fimx sew jekk u kif qed jgħid illi kwistjoni aerodinamika mhux suppost insegwa minħabba li kwistjoni żgħira meta marbuta mal-bidla għal sistema intermodali. Fir-Renju Unit ħafna drabi li jiġri huwa li container minn min jitqiet fuq il- fuq il-ferrovija minn flok li l-trak kollu kemmu jitla fuq il-ferrovija, jew jina għatma ferrovija, ġifri jitni niprofa nifhem eżatt x'qed jitkellem, jina fuq x'kien jitkellem. Jina u ukoll proposta ta' surtak nix insaqsih għamel xi forma ta' sħarriġ biex jisir jaf kemm tiswilna biex indaħlu dawn is-sistemi ġodda ta' sigurta fuq it-trakkiet iżar. Nixtieq nkun naf ukoll kif jaħdmu flimk il-fatturi ta' sigurta u l-fatturi il-tamir li marbut ma' sigurta, tamir marbut ma' l-aerodinamiċi ta' jek dawn jaħdmux fil-sew flimkien. Għajem u kol punt iħor dwar id-disin ta' wara ta' trak kienu qed joffru iktar tfaddil mill-aerodinamika ta' qudiem ta' trak. Tista' tgħidulna kif dan jaffettwa l-funzjonalità tal-vettura bħal pereżempju il-bulk carriers. Dawn naħseb illi mhux dejjem ikunu prattiċi u għalhekk irridu naħsbu sew qabel indaħlu ċerta bidliet. Is-Sir Lichtenberger żewġ minuti. Iva grazzi ħafna jien għandi mistoqsija għall-espert qal li jista' jkun hemm tfaddil ikkalkulat fuq livell monetarju jekk indalu ċerta titjib aerodinamiku. Jekk dan huwa l-każ. Għaliex ma daħalniex sistemi fit trakkit li ġa għanna li ġa jaħdmu għanna bżonnum daw iż-żewġ 3 cm zejda. Jekk qed nitkellmu dwar 1500 euro biss fis-sena patat faddil fit-tiġdid tal-HTVs naħseb illi naħseb li dan it-tifdil se jittilef fi e, tabija tal-HTVs. Nafu l-HTVs mux kolla jkunu mimlija 100%, xie kultant jimtlew bissa 4%, 40%. It-tul tal-vettura mux neċessarjament e, tkun importanti, tista' tweġibri fuq dan il-pont issa rigward l-infrastruttura meħtieġa Jekk ser inżidu il-tul u il- u l isin in ġenerali, ximpat ħajkollu dan? qed naħseb dwar iż-żoni tal-Alpi, il-mini li hemm fl-Alpi. Ikun jagħmel sens illi tħot it-tabija tal tatrak speċjalment eh, fi żmien fi żmien fih f'perjodu ta' temp ħażin għamiltu l-kalkoli dwar l-ispejs involuti għal tabija li tinħat biex tinġar b'mod eh, differenti. Għax xaħat jew ieħor jekk ħajkollha nofqu l-flus, xaħat jew ieħor ħajkoll inħallas. Is-Sinjur Kok. Grazie, Sur President. Numru ta' jew ħafna spejjeż infrastrutturali jistgħu jirriżultat jirriżultaw jekk ikun hemm HTVs itqal fuq it-toroq tagħna. Ser ikun hemm il-ħtieġa illi ntejbu l-infrastruttura, jew nagħmlu bidli ta' infrastrutturali jekk ma ntejbux jew nbidlux il-qisien tal-infrastruttura tal-trakkiet tagħna. Sra Meissner, grazzi. Iva, qed ngħidu li għandna bżonn l-intermodalità illa li nargumentaw fuq dan il-punt. Għanna mezzi ta' trasport bil-permezz ta' treni u mezzi ta' trasport permezz tal-ilma e, u għanna nużawhom dawn fejn nistgħu rridu nieħdu Eh, iridu nieħdu jew nażlu miżuri illi ser jaħdmu favur l-ambjent u għalhekk jiena naqbel ma' Sinjura Nielsen. M'għandniex nippruvaw immorru kontra l-innovazzjoni x'kapaċi tkun inkompatibbli ma' ċerta miżuri oħrajn. Naqbel ukoll illi hemm bżonn ta', eh, ta bidla għall intermodalità però bla mont ta' trasport li dejjem qed jikber ma nistgħux noqogħdu eh, nibnu il- bir-rata li bija tikber l-ammont ta' merkanzija tiġi trasportata ma nistawx il-laħqu ma' dan il-tkabbir permezz tal l-inżidu il-rotot ta' treni. Emżon u koll li kollna trasport iktar, ambient, iktar favor l-ambjent. Michael issa. Grazzi ħafna qed nitkellmu dwar titjib aerodinamiku u it-titjib ta' sigurtà. Iżda da diġa dan diġanna e, diġanna dan kollu bil-issin attwali ta' trakkiet, allura għaliex mhux qed nifukaw fuq miżuri marbuta ma' regoli eżistenti u l-isien eżistenti. għaliex ma ħaresniex lejn l-istudji li għanna diġa u provajna nimplementaw dak li diġa jeżisti li kollok HTVs it-twal u hija xi ħaġa perikoluża ma nix bżonnhom. Xi snin ilu rappreżentant eh, eh, Ġermaniż tal-organizzazzjoni tagħkom tafu eh, għal jew għamel analiżi. U għal li għanna 24.000 eh, zona ta' parkeċ. Tkellem dwar l-impatt li dan iħallu. Għanna bżon li tal-kwistjoni nindirizzawa minn qrib il-kwistjoni tal-emissjonijiet. L-emissjonijiet ser jizdidu b-29%. Il-trasport permezz tal il-trasport permezz tal tal-vetturi kapaċ fil-fatt if um, jolli jikonsisti fit-30% tal-, tal l-emissjoni ta' diossidu tal-karbonju minħabba il trasport Irridu naħsbu fil-ġejjieni, irridu naħsbu fil-ġenerazzjonijiet ta' wara. Ma nistawx noqogħdu nagħmlu titjib żgħir u rridu niddirittaw is-sistema kollik kollha kemm hemm nagħmlu barri minn lunu. Kellim li miss, is-surbokata, nik miex ser qal illi ser nitilfu l-armonizzazzjoni Ewropea. Nixxen saqsek din il-miżura tal-Kommissjoni ix eh, ser tejp situazzjoni jew le, unkella ix qed nagħmlu regress minn flok progress. Ma tkellimniex dwar utenti oħra tat-toroq, qed nitkellmu dwar iċ-ċittadini tagħna li suppost qed nippreżentawhom li huma wkoll utenti tat-toroq tidir li illi lan tattoro u għali jaqdi l-ċittadini tagħna u kollu jidir li il-maġġoranza tal-pubbliku huma kontra dawn il- iż ta' dawn it-trakkiet u dan irridu nieħduh konsiderazzjoni ma nistgħux illi ma nistgħux ma nagħtux każ iċ-ċittadini tagħna irdu nħarsu kol li l-ammont ta' incidenti li kunem u ammonta' nis midruba u anka fatalitajiet li kunem minħabba min dawn eh, minħabba incidenti ta' dawn it-trakkijiet u it-trailers il-gbar u ma u veru jew mhuwiex illi dawn ikunu voluti fiktar incidenti. Skur naħseb li għandek id-dettalji disponibbli għalik. Nixtieq insaqsi wkoll. il miljoni ta' nis ta', ta sewwieqa tal-karozzi iħallsu t-taxxija toro u ma' favur trasport iktar effiċenti. Grazzi. Ser eh, nimxi blordni li intom prezentajtu Sur Nilsen għal żewġ minuti sabiex t twieġeb il-mistoqsijiet eh, ħajkun hemm smieħ kif ġattilkom jiġifieri tkun tista' tespandi fuq dak li diġà qed ma jekk jogħġbok żomm ma' żewġ minuti. Jisir nagħmel l-mod tiegħi, iżda intom dejjem milqwa eh, nistidilkom biex dejjem tibatulna jekk għandek xi mistoqsijiet oħra. Smajt illi min qal li fi Svezja eh, anzi skużawni li fi Svizzera eżempju tajjeb ħafna. Is-Sur Benjin, inti semmejt kif it-trasport eh, konġunt għandu jaħdem. Dan huwa l-aħjar mod kif naħdmu fejn ikollok eh, traktar vojt li id fitri li ma naħsbux li dan jagħmel sens. Nistgħu nimxu modalità differenti sa jkun hemm trasport permezz tal-baħar, tal treni, eh, tal-triq skont naħsbu b'laħjar mod pers possibbli. L-Sur Lichtenberger semmer kif għaliex ma minniex xi ħaġa bil-miżuri li għandna. Għandi ah, ġana qasna l-ammont 36% u koplu namlu, prifan namlu ktar tnaqis. Jekk ikollok tibdel eh, settings aerodinamiċi, ser tispiċċa tnaqqas la monti ta' tobija u dan ser fisser illi ser dan ifisser illi ser ser xorta titlef dak li tkun irbaħt għaliex xorta jkollok tagħmel iktar vjaġġi biex iġġor l-istess ammont ta' tobija. Spajna u koll Sur Kramer li sema wkoll il-rappreżentant Ġermaniż Għaliex biddel il-ħsieb tiegħu? Għaliex iżda biddel il-ħsieb tiegħu għaliex eh, induna li l-għażla l-oħra kienet l-għażla tajba. Aħjar ikonna s-sistema modali Ewropea għax bekk vettura IMS e inti tkun tista' qed titrasporta tlet eh, containers flok wieħed. U l-parkings U hemm possibiltajiet ta', eh, ta parkeċ, dan diġa ġi provat. Hawnhekk dawn huma l-vantaġġi. Kollegi itkellmu biss permezz tal-mikrofonu. Issa s-surħolak għal żewġ minuti, grazzi ħafna, Sur President u grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Michael diġa wieġeb numru ta' mistoqsijiet nixtieq inkompli nibni fuq dak li diġa intqal. Aħna ma nistgħux nifmu għal-raġuni li diġa semmew għaliex dawn il-taħlitiet eh, ma jistawx jaqsmu frontiera jew anka tnejn. Jekk għandek żewġ pajjiżi illi għandhom eh, frontiera komuni u dawn iħallu jew jippermettu ċerta intermodalità, mela għaliex dawn għandhom ma jitħallewx jaqsmu frontiera għall-oħra. ma jamilx sens illi noqogħdu nikkomplikaw is-sistema ta' trasport, imur kontra kull sens ekonomiku. U nixtieq ngħid illi naqat mett ukoll illi il-taħlit italjana bħalissa dik it-tajba jew bżonn ta' reviżjoni, irridu sensibu l soluzzjoni tajba, irridu nibru fuq dak li diġà hemm għana edinaw bil aerodinamiċi attuali u nixinejt illi permess tal-kap permezz tal kep attwali nasib li din nistgħu nizzawa bl-aħjar mod possibbli, nifrifaw nsibu soluzjoni kif nizzawa l-aħjar mod possibbli sabiex e, it-trak ikun jista'ħdem bl-aħjar mod u biktar mod effiċenti. Sakemm it-trak korrispondi mela għandna nagħmlu dak li huwa l-aħjar. Issa rigward is-sigurtà. nidizinjawhom bl mod eh, kif rridu bl-iktar mod sigur u effiċenti. Hemm programm sħiħ ta' inizjattivi ta' sigurtà ejja nużaw l-active safety nużaw teknoloġija li għanna sakemm teknoloġija ġdida toffri soluzzjoni oħra. Id-dizzin li għanna bħalissa se proteġi li l-nis blaħjar mod. Naħseb li daw kienu l-aktar punti importanti li xtaqna. Nsemmu, grazzi s-sur Tots, grazzi ħafna tal-mistoqsijiet, eh, s-sur Benjen għamil mistoqsija. Is-titjib eh, aerodinamiku u t-titjib ta' sigurtà, il-maġġor tagħhom huma kompatibli iżda qed titkellem dwar l-aerodinamika fuq wara ta' qudiem tal vap tal-vettura, emmek jiskapaxi kolla problema, jistax ikollna l-istess affarijiet fuq fuq qudiem rridu nażlu, u ħafna drabi nispiċċaw nazlu li nagħmlu tibdil fuq qudiem għaxan kemm joffri jagħmel nifrankaw il-karburant kif ukoll insalvaw il-ħajjiet. Aħna ma rridux ikun hemm ibridi wkoll fuq it-trakkiet tagħhom iżda nofru soluzzjonijiet jew tibdiliet għal tibdiliet tajbin, tibdiliet għal aħjar. Jina mux etnejt li ħajkun għam spejjeż ħajkun għam ftit frankar, mhux ħajkun għam spejjes kbar. Inti jekk trid tagħmel xi ħaġa trid ħafna drabi il-manufatturi jagħmlu l-affarijiet jagħmlu tibdiliet jekk ħajamlu profit, allura dan ma jiġix spiża, sa tiġi investiment. Għalek il-spejjes għal-industrija se jkunu minimi. Issek tagħmel dak li propost eh, li jien qed nipproponi ser ikun hemm ovvjament xi tip ta' eh, spejjeż involuti. Però l-importanti huwa li tagħmel affarijiet ċertu mod jew tippreżenta l-affarijiet ċertu mod lil min jagħmel il-manifattura sabiex jaraw eh, l-aspetti pożittivi. Ejja daħlu ċerta aspetti ta' sigurtà u aerodinamiċità fil- eh, fil-vettura għax fl-ħar mill-ħar se jkun tajjeb għal-jom. Għanna bżon iktar spazju għal titip aerodinamiku, iva, għanna bżon iktar spazju, sempliċement minħabba li ikollok iktar pis, iktar, ikollok iktar pis iktar importanti mill-aerodinamiċità. Dejjem ħajazlu dik. Sregwart il traks il-mistoqsija ta' surrike, 3% tal-vetturi huma involuti fil- ħabtiet li iħallu fatalità u ħafna mill-problemi jiġru, eh, ħafna mill-inċidenti jiġru minħabba l-qoddim ta' trakk. U ħafna mill-inċidenti jisiru f'żoni urbani. Jekk nagħmlu tibdil fis-sigurtà u eh, fl-aerodinamiċità, eh, dan ser iħalli l-iktar impatt fi żoni urbani għaliex fi żoni jekk inti imbagħad tagħmel xi jkun hemm ħabta fil għax kullem ħabta waqt li qed issuq design mil fis-sija dan żgur dan xorta ħajħalli e, l-istess effett nam nista' nagħmlu x'nagħmlu tibdil. Issa, naħal mistoqsija, is-sigurtà mhix kwistjoni illi s sigurtà mhix kwistjoni ta' beħ dak li qegħdin fil-kab fil-parti ta' fejn issu u ma verament siguri. Għalek ma nistawx aħna nidependu fuq issu li sabiex jisolvu din il-kwistjoni. Regolaturi li drabu rwol sabiex intejbu il sigurta fil-sewija tal-trakiet. Sur Berghardt, eh, fuq il-komment ta' Sur Leichfrieds, sini xaħġa li għali Sur Nilsen, ċoħe trasporti kombinati li huma proporzjon żgħira tas-suq. Jekk irridu nħarsu lejn din il-problema rridu naraw statistika bazi ta' tonnellati u, u li jivjaġġaw distanzi żgħar bħal cement mixers li jmorru sal eh, sa fejqet jibnu jew eh, petrol tanker li jmur sal eh, sal, sal sal-petrol station. Però jekk inħarsu lejn eh, commuters naraw illi l-50% ta' trasport kombinat eh, eh, ftit pajizi edin jamlu 50% tal-traffiku. Jekk inqabluhom mal-HGV eh, fi distanzi twal ta' 800 km għanna perċentwali ħafna iktar olja. U fuq l-Alpi nistaw insibu li hemm l-20% bejn Milano u Rur hemm xi 30% fl-Iżvizzera il-livelli jitilgħu mbagħad sa 60% fuq il-ferroviji konvenzjonali għax għandhom infrastruttura differenti meta nqablu għamal l-Unjoni Ewropea. It-tieni kwestjoni hija il-bidla, shift, u għak din eħx possibbli kullimkien, hija ħaġa tajba li najdu li din hija problema. Irridu nħarsu lejn l-aerodinamika fil-PC u d-dimensjonijiet attwali u għanna bżon ta' evalwazzjoni ta' impatt li m'għandniex eh, biex naraw hekk nistawx nagħmlu iktar titjib. U meta niġu mbagħad għal oli u għal wisa jista' jkollna problemi bil-trasport kombinat. Hekk inħarsu lejn il- il-parti frontali ta' HCV rinistaw forsi innaqsu xifti ċentimetri l-awlem. Mela, għonek issa se namlu bidla mm, ta' malajr eh, biex naddu għal eh, smiħiħor eh, sakemm dawn il-kellima jinżlu u jiġu il-kellima l-oħra illi jitkellmu umbat fuq is-suġġett liħor.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 bil-miktub tibatulu e-mail, eh, mux sa jorqot sa kem jirċevi risposti taħkom. Il-problema ħafna drabi li l-ħin huwa tant eh, ftit li ma, ma jkunniex bizzejt ħin biex natu risposti kollha. Issa, għanna erba eh, panelisti oħrajn. Asfinak, l-Aġenzija tal-Manteniment tal-, -manteniment tal Austria tal tattoro tal-Austria eh, għal ħames minuti. Ma se nitkellmu fuq il-LH Long Haul Vehicles. Grazzi, President. U grazzi wkoll tal listedina għal din il laqqa biex natu il pozizjoni tana fuq il-vetturi twal. Jew itwal. Issa, Aħna għanna network. Is-27% uh, huma fil-pontijiet u fil-tunnels u dinajja verament sfida meta niġu għal biex imbidlu dimensjonijiet biex ikonna vetturi twal. Aħna limitati kif qalu ta' qabilna fuq dak li għandu xieqsam mal-tul eh, u mal-wisa, eh, mal-oli u mal-wisa. Irridu nizguraw li toroq tagħna kienu iktar żguri u innaqslu l-konġestjoni, hemm fatturi limitanti. U nista' nagħti xi ftit eżempji issa fi slide li miss. Per eżempju, l-infrastruttura rridu noħdu f'konsiderazzjoni. Aħna għandna spejjes marbutin mal-bidla tal-infrastruttura, anki kwistjonijiet ta' żmien ta' ħin. Rridu wkoll naraw se jiġri fil-futur. La darba jkonna dawn l-HGVs itwal. Hawnhekk għandna bej wieħed sit 6,000 eh, eh, spazju għal park fej jipparkjaw, dan hawnhekk fejn ikunu jistgħu jistrieħu lorry drivers. Kiku kellna eh, iktar eh, vetturi itwal kif qed jiġi propost, allora se jkollna bżonn ta' iktar spazju, 30% iktar spazju fil-parkeġġi. Naturalment ma nkunux nistgħu namluħ da għall spazju kollha għas 6000 spazju ninkun eh, nistgħu namluħ għal xi ħut minnhom għal daqstan dinja verament sfida u u ifisser dan se jkun ħaġa diffiċli għal eh, sewwieqa tal-trakkijiet. Umbat għanna għal emerġenza għanna xi seba' mija lejbajs għall emerġenza f'pajjiżna għal dawn il-vetturi u għanna xi 3000 eh, incidenti fis-sena 25% ta' dawn il-incidenti involvu HGVs u eh, et kif taraw memx bizzejet smin zmin għax eh, kull darba li kunem incidenti dum dam sija u 48 eh, minuta il-ħin ta' incident ta' kull incident medju se jitwal f'dan il-kas u se joħlu iktar konġestjoni. Fuq dak li għandu xaqsam mal infrastruttura Fit-tunnels għanna lejbajz illi huma e eh, bazati fuq id-dimensjoni tatwali. Jekk namlu HGVs itwal, eh, kieku dawn jitħru fil-lejbaj, allora ħafna drabi eh, il-trak ma jkunx jista' jidħol fl-ispazju u l-parti ta' wara tista' tibqa' barra u dan se joħloq problema. Aħna għandna ħafna tunnels fl-Awstrija u din hija kwistjoni li rridu neħduha in konsiderazzjoni. E, se jkun diffiċli e, e dawn dan il-kwistjonijiet jekk jieqfu il-vetturi il il ta' incident. Konklużjonijiet Eh, il-pozizjoni tagħna oġġettiva. Se jkollna spejjeż ta' kostruzzjoni ulterjuri, se jkollna nikkonsolidaw il-tunnels tagħna u naħsbu illi dana se jiswa xi iktar minn 5 biljuni ta' euro. Eh, dan huwa kalkulu li huwa mamur fuq il-motorways u l-expressways. Aħna nħossu illi f'dan il-każ jista' joħloq problemi bħala riżultat, konfużjoni, jista' jkun hemm eh, il-ħin inċidenti eh, se jiżdied bil-25% u dan se jkollu impatt negattiv fuq il-sikurezza tat-toro. Naturalment, l GVs u kolli suqu veloċità differenti. U fuq il-kwistjoni ta' tunnels, eh, aħna nirrispettaw regolamenti tal-Europa fuq dak li għandu xaqsam mal-ventilazzjoni, aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq tlet 30 megaliner li jimxi fuq 50 megawatt Uridu eh, nizguraw li l-ventilazzjoni tagħna se tkun biżejjed biex eh, taqdi dawn. Issa għandna l-esperjenza Olandiża. għandi spiegazzjoni issa fuq is-sitwazzjoni fil-politika nazjonali tagħna. Fl-Olanda, aħna għanna aħna għanna sistema iktar nodali għax kull element għandu jkun għandu jimxi fil kapacita massima. Għanna eh, anki eh, portiet eh, importanti li għaddu l-Olanda kollha mbagħad jimxu lejn l-Olanda. Aħna investejna ħafna f'din il network speċjalment fu il-ferrovija għat-trasport ta' ta' ta' ta' merkanzija Rotterdam eh, lejn il-frontiera ġermaniza naħdmu anki fuq uh, eh, uh, eh, internazjonalment, għanna anki navigazzjoni fuq Ixmajer fl-Ollanda. Għanna nużaw ħafna navigazzjoni eh, li qed tikber bħalissa eh, f'distanzi żgħar u dana huwa fil-kuntest li qed nitkellmu u issa u se joħloq kompetizzjoni kbira meta niġu għal eh, meta nikkonsideraw il-trasport tradizjonali. Aħna għanna divizjoni għal kull kilometru, għanna tonnellati, illi ma nistawx naqbluħ ma pajizi oħrajn bħal awstrija għanna esperienza, l-esperienza tana hija kompletament differenti nistaw nużaw ixmajjar u nistaw nużaw anki il-pipeline. Aħna bdejna fl-2001 bitlet possibilitajiet. Tlet forum illi ġew estizi u l-lum għanna xi elf eh, kombinazzjoni. Uh, Eh, għanna 60 tonnellata, vettura normali, normalment hija ta' 50, aħna għanna eżenzjoni ta' kull sena, għanna network limitata u ma jsirux iktar investimenti fl-infrastruttura. Għanna għanna ċertifikati għal sewieqa li jridu jagħmlu eżami speċjali mhux kollha jgħaddu. U u bekk u bat ikun jistaw jizaw din is-sistema u ma jistax ikun hemm kargo uh, ta' periklu jew likwidi uh, kbar. Din hija mappa tal applikazzjoniet kollha eh, illi jista jaħdem is-sistema. Il-netwerk hija limitata ma jaqat il-punti importanti kollha ta' territorju Olandiż. U naturalment hemm anki ħafna kombinazzjonijiet li vjaġġaw bħala eh, trakiet tal. Wara 12 sena eh, wasanna f'dawn ir-riżultati. Fuq dak li nixaqsam ma' l-infrastruttura ta' toroq, memx effetti eh, li l-M 60 tonnellata imħabba eh, tul itwal. Aħna ma tantx investejna fil-network ta' toroq nazzjonali. Il-parkeċ bati ħaġa li rridu namlu. Imma rridu naraw mbagħad se tkun eh, l-offerta għax bħalissa hija ftit. Il-fluss ta' kull jum nistaw ninnotaw illi il-maġoranza tal-sewiqa laqas kważi ma jindunaw. U anki jekk jindunaw bih, e, bihom dan il-flussi ma mandom ħafna oġġezzjoni. Aħna għamilna studju e, kampjun ta' xi elf e, sewiq u il kellna riżultati pozitivi ħafna. Fuq dak li għandu xaqsam mal-modal shift ma ħarġitx il-motivazzjoni prinċipali. L-aħħar ħaġa, aħna naqblu mal-Kummissjoni u kjarifika tal-interpretazzjoni, interpretazzjoni li aħna inna nistennew. Illi eh, taqbel u kol mal-prassi illi ila eh, applikata fil skandinavia fil-Benelux, fil-Belġu, fil-Lussemburgu, 80% eh, tal- traffiku kollu tal-Olanda huwa nazzjonali u 80% tal-traffiku internazzjonali imur lejn il germania u lejn il-Belġu. U bażi ta' dawn l l-esperjenzi nistaw ngħidu aħna illi din hija kjarifika li eh, napoġawa ħafna. Issa għanna sur Dirk. Grazzi, President, u grazzi wkoll tal-istidintni hawnhekk għal das Signori, Sinjuri, l-Unjoni Ewropea fit-trasport eh, għanda uh, għanijiet uh, eh, ambizjużi. 30% tal-merkanzija fit-toro għandu uh, jimxi lejn l-ilma fl-sar 2030, anki hemm miri tal-klima Eh, li huma fil-white paper, hemm ħafna pressjoni, it-trasport ukoll eh, huwa problema numru numru wieħed l-ikbar problema fil-problema tal-klima. U mill-1990 hemm żieda ta' xi 30% u dan irid jinżel issa b'xi 30% oħra. Barra minn hekk aħna eh, għandna intenzjoni naqsu b'nofs l-imwiet fuq it-toro. Din hija diffiċli għall-MPs. Il-Kummissjoni Ewropea dan l-aħħar e, e illi il-futura għal mega trucks eh, għandhom ikun permessi għal transkonfinalment fl-Europa eh, bħala miżura ta' il-miżura u issa jek din hija ħaġa fattibli u le Eh, eh, l-MEPs ridu eh, jġudikawħda. Il-mega trucks se biex imbidlu iktar trasport mit-toro għal fuq l Miet jew lej il-ferroviji u sejnuna biex innaqsu emissjonijiet, jew inkella dawn l-HGVs jistaw innaqsu anki l-incidenti fuq it-toroq, Eh, pratikament ir-risposta għal dawn il-mistoqsijiet tiddependi fuq il-fatt jekk eh, il-extra eh, large HTVs u mhix se jagħmlu ħsara għat trasport tal-ferrovija. Kien hemm konklużjonijiet li għajdu illi l-mega trucks se jieħdu il trasport eh, lura lejn il-toroq. U hemm min jgħid ukoll illi Hemm esperjenza pratika f'dawk il-pajjiżi li diġà użawhom dawn it trakiet però dawn e, e, e, dawn l-esperjenzi huma pożittivi. Per eżempju, fl-Iżvezja hemm trakkiet itwal u u fil-Danimarka u fil-Olanda Eh, il-75% eh, ta' trasport fil-toro um, u mamur minn dawn it-trakkijiet u nistaw naraw li mill-1990 sa' 93 51.4 tonnellata eh, dan il-pis zdiet sal 56 tonnellata u fl-1996 il-permess eh, minn 24 sar 25 u u bejn eh, l 1999 u l-1999 il-suq kiber eh, b'5 u punt 6% fuq il-trasport bil-ferrovija minnaħal oħra għanna telf sa 30% waqt li qabel il-level kien ta' 58% li huwa l-iktar puntoli storikament. Issa wara 20 sena eh, reġaw er-, er-, rkupraw il-livelli tal-qabel eh, qabel il-bidu ta' dan il-periodu. issa illum huma iktar gbar u iktar tqal eh, u wieħed franka xi 25% b'dawn il-trakkiet kbar għal daqstant u eh, dawn eh, edin anki naraw illi dawn il-HGVs eh, eh, se jaslu għal riżultati li se jkun iktar eh, u minqas illi wieħed jitrasporta bit toro u l-emissjoniet se jitilaw iktar u dan jfisser illi dan jfisser illi l anijiet tal-klima il-miri tal-klima ma nkunux nistaw niksbuħom. Niks dawn l sgvs mumiex koerenti mal-għanijiet tal-Europa. Min javokom jgħid illi dejjem għanna bżon ta' ikbar eh, trakkijiet biex inkunu nistaw naqdu l-żida fit trasport pero kien ħarsu lejn l-istatistika nistaw naraw illi eh, dan it-tip ta' trasport ma, ma zdiċ minn 2004 stant ma' nix bżon ta' eh, tal-mega trakkijiet hemm eh, meta s-suq se jikber, eh, se naraw li se jkun hemm iktar eh, se jkun hemm iktar kompetizzjoni bejn bejn il-ferrovija u l-bastimenti u, u l-gigaliners huma l-aħjar soluzzjoni. Meta wieħed juża l-gigaliners huma Eh, wieħed jifranka l-25% fis situazzjoni transkonfinali. U jekk ikunux jistaw eh, eh, jgħaddu transkonfinalment hija kwestjoni importanti ħafna. Il-Federazzjoni tal-Ewropea. Grazzi, ħafna. Sejn nitkellem dwar ir-rabta bejn Megatrucks u membri tagħna bażikament. Għandna problemi fuq kif it-trakkijiet fejn ħafna studji jitkellmu dwar iktar problemi ta' manovrabilità ta' trakkiet kbar. Rajna difetti. The international line. Um, that's way too forward. So, for example... this Per esempio, mill-rapport Levin, il-reġeċ il-fuq għet jgħidu li mm, xejritu ma l-istess pa l-ġuris normali, reġġa tħares l-isfel qed tħares lejn mm, riżultati l-jumar għanna l-manovrabilità li għam leħudom perspettiva urbana li għam l-HVs il-plita tan nofs manovrabilità f'linja dritta u għal darba oħra għanna riżultati kemm xejn żina. Problema oħra jekk tagħmel manovrabilità aktar rapida aktar effiċenti tkun qiegħed tagħmel manovrabilità li timx aktar bil-mod għanqas effiċenti. Għanna problemi li għandhom xaqsu ma l-israjt palissa bil-blind spots dan huma responsabbli għal bejn 40 u 50% ta' HIV u eh, bejt ma' ċiklisti f'tiduriet ta' xellu kellu f'pajjiżi par Unit ċipru, Malta u l-Irlanda. Hawnhekk għandna eżempju ta' blind spot ulterjuri li xaktarx ħajsir iktar ta' spis. Għandek in ta' wara ta' trailer ta' qoddim u n ta' qoddim ta' trailer ta' wara. Fejn, f'tidwiriet il-sewiq ma jkunx jistajar eżattament it-trailer Mintajnu għaddej. Kwistjoniet ta' infrastrutturi il ġa semmew. Naħseb rridu niftakru illi imwiet fuq triq mumiex biss realtà f'żoni urbani imma anka f'żoni rurali. Xi nofs fil-fatt ta' ħbit mux fuq il motorway jkunu fuq zoni eh, mux urbani rajna problemi sabiex nsibu modi kif nħalsu għal tibdil addizzjonali fl-infrastruttura. Basti tal-parket, il-ċiklisti, jekk il-daw trakkiet jibdew jitlu f'żoni oħrajn se jkollna aktar ksur ta' regolamenti. Eżempju ta' spazju ulterjuri għal dak xasam it-tidwiliet qed jieħdu ktar spazju u se jsiru ktar diffiċli ta' manuvrom. Eżempju fi żona l-ħadra juri fejn il-demp tal-trakk jgħaddi minn fejn jgħaddi dan huma situazzjoni reali ħafna rapporti qed naraw jgħidulna li Eh, jitkellmu fuq situazzjonijiet ideali ma dawn situazzjonijiet reali. Għanna stress qawwi fuq il-sewi aktar zbali f'każijiet fejn is-sewi qed ħarsu lejn naħta wara. Se jkollok iktar inċidenti għandu ma' blind spots u naħta għoddim. u diffiċli illi wieħed jistenna illi wieħed ibassar eżattament se jġrib dawn il-vetturi. Mod partikolari ċeklisti u għal eh, persuni mixin ma sewi għakol jisib kollan problemi sabiex ikun jafu kif jimmanubraw dawn il-vetturi. Figuri, ġifizi ammontaw għal bej 63% tal-flotta tal-Unjoni Ewropea, madwar 14-12% ta' bit fatali, 20% ta' ċiklisti tagħna għatlu fejġiv tef bit HIV. Meta 30% Danimarka, meta narret Unit, il-Belġu madwar 40%. Falitajiet li naqsu ma' HIVs. Ma tu għet jissir riskju ċinu għanna ktar tħassib fuq sim fuq il-frontiera ta' dawn il- ċakki tikbar grazzi ħafna. Sur Lightfried, Savana, Benjen, Lichtenberger, Rike, Koch, Meisner, Kramer. Zewġ minuti kull wieħed u l-istess pal-ewwel risposti ta' zewġ minuti. Sur Lightfried. Grazzi. Mistaqsija li sur Salet. Intamattu li fl-Olanda memx fi żon li ħed jaddatta l-infrastruttura. ċertu ċirkostanzi dan minħabba il netwerk jiġi adottat għal 50 tunnella ta' diġa. U forsa li l-Olanda u pajjiż aktar eh, ċat minn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. ma tiqisrin u l-pajsaċ tal-Olanda taħseb illi forsi tajjeb nieħdu eżempju tal-Olanda bħal eżempju Ewropa. Grazzi President. Il-mistoqsija tiegħi din. Se nkun nistgħu ntaffu l-effetti ta' trakkit kbar billi en-naqsu forsi minn dar pis billi jider li qed niksbu opinjoni kompletament differenti, forsi nirċivi risposta l-mistoqsija tiegħek. Grazzi Sur Benjen. Rewanet li Sur Kajn Rajk jidirli. Qed tissuġġerixxi illi ikonna daw l-ispejjeż ulterjuri f'termini ta' aġġornament ta' infrastruttura billi hemm nuqqas ta' kompatibilità fil-proposta espressa preċedentament għal licenzja ta' ċertu rotot fejn stati membri il-toħroġ licenzja rotta fejn infrastruttura diġa laqet l-standard mixtieq nasab dan isolvi il-problem li studejtu, il-problema ta' parking, kon problema biss frotot fejn l-istat membru deċida illi joħroġ il-licenzja. Inti taqbel id-proposta għal licenzja ċertu rotot issolvi l-problema fuq level ta' stati membri l-istess. Naħseb li din hija proposta li għandha titratta problema ta' Sorrows Group u l-ċiklisti. Għaliex nkun qed nitkellmu fuq 100% ta' rotot mhux design. Da trak jkun jistgħu biss. Frotta fejn infrastruttura b'dan inkludi. jinkludi tool u piece adattat f'kull rispett dan joħġek u jekk ma jkunx hemm kompetenza ta' toħroġ liċenzja. Mr. Flagan. fuq kwestjoni intermodali hemm suġġermenti kostruttivi li tista' tressaq fejn għandu xaqsam ma dan tip ta' traffiku sabiex nimponu limiti fuq l-użu ta' tokkit li ma l-akbar sa biex nizguraw illi operazzjoni intermodali favorixxu il-ferroviji nsolvu problem ta' kompatibilità u nizguraw illi qed tkun hemm użu tas-sew intermodali. Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Grazie. Grazie, Sir Kinreich tal-li eh, tanna l-informazzjoni u dwar l-space addizjonali. Ma stajx jitfall dettalji ovvjament. Hemm kwistjoni ta' ħin hawnhekk. Għaw evalwazzjonijiet ta' kemm sejħu fit-tul dan kollu. Kont qed titkellem dwar l ta' mini sabiex nestendu il-lejba ta' emerġenza fil-mini. Tista' tgħidilna kemm dwar dan? Bħal MPs Rridu niżnu il-punti favur u l-punti kontra għal kumpaniji differenti. Megaliners, megatrucks u l-ispejji sa' ċittadin. Irridu niddeċidu Kif se niproċedu? U din hija xi ħaġa li għandna bżonn nirriflettu fuq hawnhekk. Mbagħad wara il-blind spots għas-sewwieqa. Dak li fuq blind spots inkwetana tkellimtu dwar titjib tal-blind spots, tkellimna dwar titjib aerodinamiku. U dan jista parzialment isolvi l-problema tal-blind spots. Tajden aktar dwar dan? Tkellimna wkoll dwar retrofitting tal-mirja. Ta u jider dan ma seħxejn. Għalfejn ma sar xejn sissa. Taf għalfejn ma mxejn ix qoddim fuq dan? Surrika żewġ minuti. Grazzi ħafna. President, qabel inkompli, xtaqt. Nġingrazzja l-aħar kellim u l-figuri ta' għal-dokxan sa' incidenti u marba darbit u nofs iktar l-HVs madam qabla ma fitturi oħrajn. Ġifiri iktar kemm hawn minna, iktar għandek inċidenti serji mhux qed ċikli sibi simma kulħadd. Kont sorpris nisma' illi fl-Olanda kulħadd agost. Nieħu gost bit-trakkijiet fit-torq tagħhom forsi xi mdorrin jibdu l-karavans kbar li għandhom dal-pajjiż. Mistaqsir Sur Flege? anzi Sur Salet, jgħid il-kemmit Mr. Flege? Jekk dawn il-vetturi ma tant siguri, għalfejn fl-Olanda waqqaftu għamilli jitrasportaw ċertu materjal perikolus. Dal-panel wera, illi dependi minn li pajis wieħed ikun ġej. Kellem dwar montani fl-Awstrija u l-Olanda pajis ċat. Kulħadd jitkellem minn perspettiva ta' pajizu biss. Fl-Ewropa realtà hija differenti minn żoni oħra fid-dinja. Wieħed ma jistax japplika regoli ġenerali. Jekk ma jistax nawdorizzaw vetturi twal, fl-Ewropa ma se jkun hemm iktar interess kunem koreali li f'pajjiżi Skandinavi li għandhom situazzjoni ġeografika partikolari ħafna. Grazie President. diffiċli li wieħed ikkonkludi x'ċifet kemmu dwarhom jekk irridu niblu sistema fl-Awstrija għandna pontijiet, għandna mini li huma projbiti għal ċakkijiet ta' aktar minn 12 tonnellata u 30 tonnellata fil-Ġermanja dan ifisser li jekk għan eskludu ċertu setturi ma' xalfejn iblu l-infrastruttura xek. Xenka s sussidjarja ta' Deutsche Bahn DB U din għadha mill-kumpaniji li għandha l-akbar interess fejċi viżi twal u jridu li jintużaw dawn. L-Onorevoli Meissner, grazzi. Ent għali li se jkun hemm żieda fl-ispejjeż għall-infrastruttura. Binata nofsinhar ta' Sassonja ma dan kollu permettejna HVZ twal fuq ċertu motorways u din ħaġa tagħmel ħafna sens. Imbagħad biddinna ċertu tipi ta' trasport sabiex inneħħom il-piżijiet. Huwa possibbli li qed jagħmel dan fejn għandek il parkeġġ disponibbli sur Flegen titkellim dwar in-nuqqas ta' użu ta' megatrucks u megalines, tkellimna dwar ix-xejriet li qed jinbidlu Kien hemm tbassir li jgħid li l-volum se jiżdied. Hemm żieda fil-popolazzjoni għal daqstan se jkun hemm bżonn nittrasportaw iktar jekk ma nistgħux nibnu aktar l-lini tal-ferroviji kif nistgħu nittrasportaw dal-volum eh, misjut. Tkellimna dwar manovrabilità ta' mm, nitkellmu fuq vetur ta' 25 metru, nitkellmu fuq tul konsiderevoli fil-Ġermanja nużaw megatrax fejn memx don timma nufrom. Għanna u kol karozzi tal-linja twal ħafna ċertu blit fil blit tagħna. Ovvjament hemm perikli. U hemm il possibilta ta' retrofitting fuq karozzi tal-linja u mirja sabiex intaflu mill-perikli il-Sur Kramer, żewġ minuti. L-ewwel net. Segwejt b'attenzjoni preżentazzjoni Awstrijaka fuq sigurta f'każ ta' f'mini problema hi li proġett aeroport, per eżempju, ġi sospisa tliet snin f'Berlin minn il-belt tiegħi, ma sibx jista' jkun hemm tolleranza biżejjed, kollox irid ikun Irrid jirħaq il-livelli biex jasam sigurta f'Kastanerin. Pontijiet fuq il-motori ġew dekommissjonati jew sospiżi minħabba li mhumiex siguri. Se jkollna nistennew sakemm nibdlu nimbnu ġodda ta' parket għal megaliners jew l-infrastruttura tibqa' miftuħa. Meta jekk kif aktar trakkijiet, iktar traffiku, iktar Eh, kwiet ta' karozzi aktar diossidu ta' karbonju fl-arja, xieġri jek ikollok pont li kollu danni se tagħmel bil-gigaliner. X'ingħidu dwar il-pis u ħin għal mistri ħax-xufiera għandna regoli li ġunjorati hawnhekk u x'ingħidu għal ħlasijiet fuq toroq jekk tħallas mega trak fl-Olanda tħallas iktar jew kollox limitat mill-Kummissjoni Ewropea. Dan hu mistaqsija għalik se jkun hemm żieda fil-ħlas fit-toroq għal megatrucks? Jekk tillimita l-ħlas fit-toroq biss u ma mhux f'żoni oħrajn din hija ġusta u ħankun qed infallu fuq il-miri ambientali l-establishment pal-Unjoni Ewropea għanna bżon iktar effiċenza ma jistax ikollok situazzjoni fej kumpaniji kbar irrid jiksbu ħafna flows, iħallu il-Ministra t taxxa li ħallas għal kollox, xejn privatizzaw il-tħol u nazjonalizzaw it-telf. Een aantal opmerkingen, een specifieke vragen ook. Eh, Grazzi, Sir President, għandi eh, xi sassi speċifiċi l-ewwel net Assur Wolxku Juder illi hemm iktar inċidenti b'dan it-tip ta' vetturi fit-toroq ekket inti. U semmejt il-Belġju nix ikun naf eżattament eh, kemm kien hemm żieda tal-inċidenti fil-Belġju minħabba dan. Aħna tajna autorizzazzjoni tal-Megatrucks rigward il-bidla modali jidher li hemm diskrepanza kbira rigward follow-up ta' data f'dok il-pajjiżi li diġa' awtorizzaw il-megatrucks meta mqabbla ma' pajjiżi oħra e kien ħarsu lejn l-Olanda bit-ċirkostanzi speċifiċi tagħhom naħseb illi hemm vantaġġi għall-użu ta' dawn il-megatrucks. Allura għaliex ma permettux li jkun hemm eh, għax ma permettux li t-tif l-infrastruttura fej dan huwa possibbli minn flok eh, nħallu il minn fanik nħallu l-infrastruttura li ġajem titmermer. L-aħħar punt speċifiku dwar il-natura transkonfinali. Diversi pajizi għandhom kustjonijiet dwar il-megatrucks. Tajjeb, Nafu li hemm eh, bżonn ta' ċerta mini, per eżempju, mill-montanja, l l bżonn ċerta restrizzjonijiet. Jien għandi l-ebda problema bir restrizzjonijiet, però jekk hemm dok pajjiżi li diġà taw l-awtorizzazzjoni kollha meħtieġa, xi problema jista' jkollha l-Ewropa kollha kemm jekk ikun hemm pajjiżi li diġà ta' awtorizzazzjoni jitħallew jagħmlu dan. Issa għal żewġ minuti Is-Sur Kajnraj, nibdew s bit L-ewwel net, fuq il-kwistjoni ta' korrituri li jifetħu dawn titħares li l-ispejjeż marbuta man-netwerk kollu kemm hu. Jekk ħalli nżviluppa il-korridors jiena Il-ġeneraw koll nisviluppaw eh, transit corridors. Fl-Awstrija nafu li hemm min itwal ħafna. Wa minnu ukoll l-ispejjeż eh, kif dal-pajjiż kieku żgur se jkunu għolja ħafna. Palissa għana limitu ta' 40 tonnellat fit-toroq tagħna jista' jkun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni speċjali għal pontijiet fost eh, affarijiet oħrajn. Da kollu ħadni konsiderazzjoni. Issa rridu niżguraw illi jekk ħanamlu pont jew inkella jekk ħanawtorizzaw eh, tabija minn fuq pont, il-pont irid ikun b'saħħtu biżejjed biex jiflaħ għal din it-tabija fuq pereżempju vetturi itwal. Għanna 30 megawatt għal ventilazzjoni fil-mini tagħna jekk ikonna bżonn 50 megawatt mela il-sistemi ta' ventilazzjoni tagħna mhumiex se jaħdmu tajjeb u x'aktarx ma jkunx tissegwu d-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2004 u għalhekk ser ikonna naħsbu dwar dan Grazzi. Sabiex nwieġeb li Sir Leifritz eh, dwar il-50 tunnellata vis-a-vis 60 tunnellata IVA. L-istrutturi tagħna huma eh, imkejla fuq il-50 tunnellata, però jekk minn sħarriċi namlu naraw li memlebda problema 60 tunnellata, mela ma jkollna lebda problema nadattaw ir-wieħna. fil-Ġermanja il-limitu massimu 40 tonnellata, però naħseb li xorta f'dan il-każ huwa eh, fil-Ġermanja xorta tista' ma jkollokx problemi jekk ikollok pis ta' 50 tonnellata. Dan mhux ħajħalli wis impatt. Issa rigward jekk l-Olanda ix eżempju tajba l-bqija tal-Ewropa, Mri xert dwar dan, it-toroq bimmet uħaru ma l-istess tur pal pijat tal-Europa, għanna eh, ħtiġijiet simili. Għanna l-istess regoli u koll għal sewiqa, għanna pajis li għanna ħafna ċiklisti kif ħafna minnkom jafu u għallura għalek tajna ħafna attenzjoni li xorta jibqaw siguri iċ-ċiklisti anke b'dawn il-vetturi fit-toroq. Għadna attenti li ma jkunx riskju li ċiklist jidħol f'riskju eh, ma, ma HTV. Għandek toroq fejn ma jkollokx ħafna traffiku ta' ċiklisti għandek zoni anke madwar e, portijiet u hekk li ma tantx jaraw ċiklisti. Allura fukajn aktar fuq dawk it-toroq. Nixtieq nżid xi ħaġa. Dawn l-HVs ma xħajmorru kull imkien. Irrid inkun ċari dwar dan Ovvjament hemm ċerta zoni fejn ma jagħmilx sens illi jkollok dawn it-tip ta' vetturi. Surri kif għaliex ma jistawx iġorru eh, sustanzi perikolużi tanx aktarx minħabba illi dawn is-sustanzi ma jitħallewx jiġu trasportati fit-trailers ma mhux permess illi eh, iġorhom fit-trakkijiet, fit-trakkijiet komuni, iżda trid vettur, vettura apposta għal dan it-tip ta' sustanza. Issa rigward ehm, mizzati, aħna mux għatna applikaw l-ebda mizzata bħalissa fl-Olanda. Jekk ikollok eh, kumpanija ta' trasport li tinvesti eh, li tinvesti favur l-ambjent dawn ser imorru minn fuq għax ikollhom inqas kontijiet ta' karburanċi jħallsu. Grazzi. Sur Fleger. Sur Savalanti saqsejt ek nistaw xi minimizzaw il-spejjeż infrastruttura fuq iktar axis dak l-argument diġa intuża fil-Ġermanja b'diversi 40 eh, tonnellata tajb għal kull eh, għall-ammont ta' axels li jkun hemm, dak l-argument intuża mill-Ġermanja iżda xorta il-spejjeż żdiedu minħabba pereżempju minħabba parkeċ li kellu jizdid, sigurta kontra nirien, etc. Il-pis mux ħajinżam ma' 40 tonnellata, il-tunnellax se jkompli jizdid u dan minħabba pressjoni ekonomiċi il-gigaliners dejjem qed jiżdiedu kemm jekk kodjem qed jiżdiedu wkoll qegħdin f'60 tunellata. Fl-Svezja anke eżempju ta' design tunellata naħseb din twiġġa fil-mistoqsija tiegħek issa rigward proposti konkreti ejja nibnu eh, miri ta' trasport konġunti, mini ta' trasport konġunti dawn iridu jibnew b'tali mod illi nies u jistgħu jivvjaġġaw madwar l-Ewropa kollha aħjar ninvestu fuq daw milli faċilitajiet fuq l-autostradi għal-posta għal gigaliners. Issa rigward eh, il kej la awtorizzata għal eh, attrakkijiet, aħna ġew tkellimna ma l-industrija u il- jekk inbiddu d-daqs tal-units ta' trakter bi dan skur ser li impat anke pat finanzjarju. Issa, rigward eh, l-industrija ta' treni, għalek ma bħalissa mem lebda industrija politika favur il-gigaliners fl-Europa. Tkellimt dwar, tkellimt u kor dwar il-spejjes ta' trasport, jek tħares lej l-istatistika fl-Unjoni Ewropea u tħares lej l-trasport tal-HGVs eh, naraw illi jek lem tnaqis minn 70.000 miljon tonnellata fl-2004 għal issa naraw kien tnaqis ma naħsibx illi ser ikun hemm splużjoni ġdida splużjoni kbira, iżda żieda normali. Jekk ħanejdu l giga liners żgur eh, se jfallu naħseb illi ikunu sempliċement it dak li qal fil-passatu fil-fatt ma seħx. Kellimni miss? rigward access iktar wiesa, etc. Nisċi ngħid li din se tagħmel l-interazzjoni iktar anka anke termin ta' manoverabilità, speċjalment dawk iż-żoni iktar urbani u rigward li jkollok 100% infrastruttura tajba, sempliċiment għal trakkijiet fuq l-autostradi dik kieku tkun tajba għal l-AGPs kollha, iżda ħafna drabi din mhix ħaġa prattika meta għandek ċentri differenti eh, madwar żoni urbani ħafna drabi dawn il- dawn it trakkizza li kollhom jgħaddu bil-fors minn zona urbana biex jeslu f'xi ċentru partikolari, għalhekk din mhix ħaġa prattika. Ma nix restrizzjonijiet hawnhekk qudiemna, ma xejn qudiemna. Ma nix eh, fil-fatt limiti fuq ma nix limiti fu eh, moviment transkonfinali fil-bidu għadna l merġu xkun hemm iżda jistat niskalmu dwaru. Irridu naraw eżattament fejn dawn il-trakkiet se jitħallew eh, morru. Ikun wisq noċenti minna ħatana li ta' iknaħsbu illi ikun naċentu minna ħatana knassumi li kunem eh, trakkiet illi mumiex sejl taqaw ma' utenti oħra ta' toroq xaħat semma u kol, ktar kmini illi it-trakit li għanna bħalissa ndiġa ma fihom eh, tabija. Irridu naħseb li ranġaw loġistika kollha qabel eh, natu natu l-industrija l rejs ikbar biex jużawhom. Issa, rigward il-sistemi aerodinamiċi fuq u dimu fuq waqta fuq wara naħseb li għan possibilità għan opportunità kbir sabiex biex tejpu l-aerodinamiċi ta' fuq u dim ta' traksa biex namluħ iktar sigur u rridu naraw kif li salamlu dan it-tibdil Hemm kwistjoni differenti anke rigward blind spots, kan fejn fej qegħdin eżattament, ripillori fuq wara ta' trailer, etc. Kif dawn nisaw neliminawhom. Grazzi ħafna nirringrazzja lil panel kollu kemmu. Naslu sa' għal eh, kommenti ta' konklużjoni minna ta' Sur Likefried il-rapporter. Kellem ieħor. Nixtieq tweġiba bil-miktub rigward il-każ tal-Belġu kif qal Dominik. Skużani, jgħid Sir Wolsgrove, konta nitkellem HTVs mhux LHVs, qed nitkellem dwar dawk li għandna bħalissa il-Belġu qed tista' tagħmel tagħmel testijiet b'dawn il trolis il-ġodda se żommu f'moħħhom Sommu f'moħħom l-ammont kbir ta' ċiklisti li kolom problemi. Sur frit, tista' titkellem fil qosol kemm trid. Grazzi, ħafna sur President kienet diskussjoni interessanti ħafna, nirringrazzja lil panel din diskussjoni kienet ta' għajnuna għalina l-koll u zgur setejna fil-ġejjeni fuq dan, meta kont fuq dan id-dossier da se kollox. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill membri kollha tal-panel, l kemm l-ewwel panel u t-tieni panel, nixtieq nirringrazzja wkoll il kommissjoni tal-informazzjoni ta' li tawna. Jekk jogħġbok eh, zommus l-skiet, sinjuri. Nixtieq ukoll nfakkar li l-membri li d-data tal-qalimis hija hawnhekk fi Brussell nhar it-tnejn 30 ta' Settembru fit-tlieta ta' wara Senar. Grazzi ħafna nirringrazzja lill-interpreti jgħid il-President ġentilment u nagħlaq il-konkludi laqa grazzi.